we open the meeting, uh, can we adopt the draft agenda? Mela, ejja niftħu il-laqatana, ejja nadottaw l-agenda, imma ħajkun hemm emenda fuq il-punt 15, il-dimensjoni urbana tal-politika Ewropea din dan huwa punt li ma nistax neħduh illum, għarri xir-rapporter mhux jataw. Imma minn flok l-iskambju ta' opinjonijiet ħajkun avviz qasir fit-tmim tal-sessjoni ta' dal-ħodu, ġviri mm, xilof senarju nkella n-nofsija. Għandkom il-lingwi kollha disponibbli ħli fil-Kroat u aħna nilqaw membru ġdid tal-Kumitat Empl E, is-sur Amlat Bashir, ma nafx kux qiegħed prezent fil-Kamra bħalissa. Huwa membru sostitut tal-Kumitat tagħna li jirrappreżenta l-ICR. U nilqgħu hawnhekk fil-Kumitat. Issa, dwar il-gruppi tal-persuni li ħajżuruna ħajkunna grupp il-lejla warna għawar ah, nofsinar u grupp li huwa mistieden mistieden mill-Kumitat tal-Kultura Umbat naddu għal raba punt tal-agenda fuq il isħubija tal-investiment u kummerċ u TTIP. Anzi, skużawni nsejt ngħid li aħna nistgħu napprovaw il-minuti tal-laqa tal-21 u 22 tal-annar. Nistgħu napprovaw Iva? Tajjeb. Issa, naddu rakkomandazzjonijiet l-Kummissjoni Ewropea dwar in-negozjati fuq TTIP. Mela, l-iskambju sħiħ ta' opinjonijiet fuq dan l-abbozz ħajsir waqt il-laqa straordinarja tal-Kumitat tal-5 ta' Marzu. L-iskadenza għall-emendi hija s-6 ta' Marzu ta' din is-sena F'nofsinhar. U nittama li issa għaw prezenti eh, Marian Hawken għax ħanaddi l-kelma li l bħala rapporter fuq dan il-rapport. Grazie ħafna, Signora President. Nista nitkellem fil-qosor dal-ħodu għalix ma nix skambju ta' opinjonijiet. La abbozz ta' l-opinjoni kienet iċirkolata li shadows il-ġimma li għaddiet hija disponibbli għal membri tal-ħodu. Għana ħajkonna diskussjoni tagħna fil-laqa straordinarja fil-ħamsa ta' Mejju tajt il-kellima u l-skadenza l-emendi terġa' tajt il sitta ta' Mejju flok Marzu. Naf li il-membri ħajkunu interessati b'mod partikolari f'din l-opinjoni ma ma tantx ħin L-opinjoni n-nisissa hija disponibli għal membri ma tantx hija twila, hija biss 1500 kelma, kelma u ħajkonna skambju ta' opinjonijiet imbagħad il-ħamis filgħodu. Ma sa dan it-tant jiena disponibbli jekk hawn xi membri li membri jixtieq jiddiskuti xi punt miegħi. Ma tantx għandna ħin bħalma qed u ħan nistenna li nirċieva ħafna emendi u kooperazzjoni tajba minn ħatakom, grazzi. Markin, um, we have uh, several shadow rapporteurs. Um... Mela, numru ta' shadow rapporteurs. Għaw xaħat minnkom li jishtiq jgħid xi ħaġa? Le? Mbagħad mela niddiskutu kollox fil-qalimis. Għaw xaħat mill-Kummissjoni jixtieq iżid xi ħaġa f'dan l-istadju? Jidher li le? Tajjeb wisq mela. Nifu hemm ma' lissa fuq dan il-punt? għanna um, il-kalendarju il li waċċar. Issa, naddu għal punt numru 5 fuq l-agenda tagħna. It-tamir ta' protezzjoni personali. Dan huwa abbozz ta' opinjoni għaddi l-kelma lil Laura Aġea eh, li hija ir-rapporter. Għaddi l-kelma lilek. Grazie ħafna, Signora President. Lodwa tajba, kollegi. L-għanet nishtiq Nirringrazzjakom tal-opportunità li jena ġejt mażula pala rapporter għal dan ir-rapport għal din l-opinjoni. U nixtieq nirringrazzjakom anka għal fiduċa li kelkom fija li jena rappresentant ta' grupp li mhux dejjem taraħ b'mod pożittiv. Jena fil-ħidma li għamilt fuq din l-opinjoni Iprovajt niċċaqlaq f'żewġ direzzjonijiet fundamentali li jiena naħseb li huma importanti immens hawnhekk. Id-direttiva li ħatħu post dan ir-regolament fl-opinjoni tiegħi kellha xi noqqasijiet. U għalhekk jien ħdimt u provajt inħejji emendi u l-priorità u l-nija tiegħi kienet propju li namel li id-direttiva ta' qabel ma twassalx għal interpretazzjoni differenti, partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam mal-kompetenza tal-Istati membri u dan biex nevitaw li fit-twettiq tiegħu l-interpretazzjoni differenti jistawx jaffettwaw l-effettività. U id-disponibilità tal-ħaddiema din huwa element fundamentali biex nevitaw li kunem incidenti fuq il-posta xoll li ħafna drabi jispiċaw kunu fatali. Għalek jina provajt nati importanza fundamentali u importanza ċara <clears throat> fuq is-sigurta li dawn l-istrumenti ridu jgħatu lil eh, ħaddiema li jużawhom. Dak li provajt najt permezz tal-emendi li jena proponejt u li għamilt huwa li huwa biss jekk nużaw strumenti maħluqa ad hoc nistaw nigarantixxu s-sigurta meta il-ħaddi ma jkunu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom. Għalhekk jiena provajt nagħmel distinzjoni bejn l-istrumenti kollha differenti sabiex nikkonsidraw il-karatteristiċi pereżempju fiżiċi tal-ħaddiema namlu differenza bejn eh, irġil nisa, zazah u persuni b'diżabilità. Għaliex dan? Għaliex, per eżempju, fl-Italja, ma mhux fl-Italja bez naħseb anke f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, il-kriżi ekonomika waslet għal tul ta' zaza fid-dinja ta' xogħol li għandhom bżonn li kollom eh, il-possibilità li kollom strumenti ta' ħarsin li jadattaw ruħhom għal forma fiżika tagħhom. Għalhekk dan il-mod nistgħu garantixxu mod aktar effiċenti il-sigurtà tagħhom. Jina xtaqt nenfasizza l-importanza ta' informazzjoni adegwata u kuxjenza minn dawk li jipproduċi dan it-tamir u min jilbisom u min jizom. U għalek jina proponejt emenda li twassal l-informazzjoni anka fejn dan ikun diffiċli li tasal. U użajna strumenti bħal apps jew inkella siti internet li saċertu punt iwaslu l-informazzjoni. L-informazzjoni ta' dan it-tamir ta' ħarsien trid tkun ċara. U għalhekk jiena tlabt li t tekkatta u l-istruzzjoni ta' dawn it-tamir tkun e, fil-lingwa tal-pajis li kunet ipoġġew fis-suq, tlab li kunem kontrolli u verifiki fuq l-użu u fuq il-prattiċità u l-konformità ta' dawn il-prodotti għaliex huwa biss permezz ta' kontrolli effikaċi li nkunu nistgħu niggarantixxu l-użu ta' dawn l-istrumenti. Apart il-kontrolli jiena tlabt ukoll sanzjonijiet jekk il-kontroll jara li ma jkunx hemm konformità ma' regolament il-ġdid. Is-sanzjonijiet irridu jkunu parametru li wassal l-istat li adottaw u li segu regolament li jamlu ċertu verifiki sabiex jassiguraw li l-istrumenti kullu qed jiġu użati u introdotti fis-suq mod effikaċi. Aparti minn dan, jina nħoss li hemm bżonn li nagħmlu ċertu monitoraġġ ukoll min-naħa tal-istati f'kollaborazzjoni eh, mal-Kummissjoni u jkun hemm netwerk ta' informazzjoni sabiex il-prassi tajbin tkun ta' stimolu fost l-istati li jkunu qegħdin japplikaw ir-regolament. Jena verament ipprovajt naħseb għal ħaddin dwar il-ħaddiema, provajt naħseb dwar min jimmanifattura dawn dan it-tamir. Sabiex inħarsu is-sigurtà tal-ħaddiema għaliex huwa biss permezz ta' strumenti effikaċi u permezz ta' informazzjoni kif suppost u permezz ta' kontrolli effikaċi għadna dan il-modi biss nistgħu nigarantixxu sigurtà tal-ħaddiema u fuq il posta ta' xogħol jina ovvjament disponibli ma kull min jixtieq jikkollabora jew kull min għandu indikazzjonijiet addizzjonali sabiex nagħmlu biċċa xogħol eh, ta' tim li nikkonsidraw l-importanza li dan ir-regolament jista' jkollu għal ħarsien tas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema. Għalhekk jiena lesta li konna eh, dialogu kostruttiv u li konsidra verament eh, min juża dawn l-istrumenti kif ukoll biex inħarsu is-saħħa tagħhom u s-sigurtà tagħhom. Grazzi. Uh, thank you. Uh, I'll give the floor to uh, uh Shadow Rapporteur. Grazie ħafna għad il-kelma issa li Shadow Rapporteurs li xie jitkelmu u l-ewel sur kaza. Mil-PPE. Eh, cari colleghi, grazie, buongiorno. Prima di tutto voglio ringraziare Laura per l'enorme lavoro. Kollegi, l-għonet, grazzi, nishtiq ringrazzja Laura l-ħidma li għamlet fuq id-dossier li konna dawn tamir ta' ħarsin ta' individuali ta' livell oli għax ħaġa tista' tkun kruċjali għas-saħħa, is-sigurezza tal-ħaddiema, U għacċar li meta t-niskelmu fuq dawn it-tip ta' postijiet ta' xogħol, ġifieri ta' riskju qoli, ġifieri li konna it-tamir li jkun hemm it-tamir ta' ħarsien individwali li jaħdem kif suppost, din hija ħaġa tista' tagħmel differenza kbira fis-salvagwardja tas-saħħa tal-ħaddiem. U dan huwa qasam li naħseb jista' jieħu beneficju minn koerenza akbar fuq livell Ewropew, għalhekk jiena nilqa mod favorevoli l-proposta tal-Kummissjoni li tissostitwixxi id-direttiva li hemm bħalissa b'regolament. Id-dossier li għandna qudiemna qed irressaq numru ta' punti tajbin sabiex inkunu nistgħu ntejbu il-proposta tal-Kummissjoni. Mod partikolari il-personalizzazzjoni ta' tamir ta' ħarsien individwali għall-utent aħari. Dejjem jekk il- eh, skont jekk l-utent aħari u xraġel mara jonke la persona b'disabilità. Tini punt. il in ta' app għall-smartphones li fihom informazzjoni fuq kif u meta għanda tintuża għandu jintuża dan it-tamir. It-tielet net il in ta' punti ta' kuntat kif ukoll kampanji ta' informazzjoni sabiex nistenna namlu nqajmu kuxjenza. U nixtieq ngħid li mandi lebda oġġezzjoni f'din il-fażi għaliex jiena għadni en nistenna li nirċivi feedback minnaħa tal-industrija. U nixtieq ukoll li kolli eh, li nifhem aħjar kif dawn il-miżuri jistaw jaffetwaw il-ħwienet jew il-negozji għansi minn perspettiva amministrativa. L-idea huma tajbin għalhekk għal darboħra nixtieq nirringrazzja l rapporter għal ħidma tagħha. Grazzi. Thank you, Mr. Kaza. I'll give the floor to Mr. Balas from... Grazzi ħafna Sur Kaza, ma issa ngħaddi l-kelma l-Sur Balas mill-SND. Grazzi ħafna, Signora President. Dan huwa rapport li jista' jidher li huwa tekniku. U li m'għandux x'jaqsam xejn u għandu xaqsam ma' kwistjonijiet ta' kuljum ta' ħaddiema u tistaw timmaġru, timmaġinaw li jekk ikun hemm inċidenti fuq il posta xol xogħol dan jisafetu ħajt tan-nies. Imma hemm bżonn nitkellmu fuq ħaġa oħra. Ovvjament huma huwa l-imkoll li huma responsabbli iżda aħna għandna opinjoni. U dan mill-perspettiva tal-ħaddiema, aħna mill perspettiva tal-ħaddiema. Tini net, diġà teżisti direttiva u għawek il-proposta hija għal regolament U din twassalna kemm għal simplifikazzjoni kif ukoll estensjoni ta' l-ambitu għaliex il-tamir personali protettiv u koll u għata tħassifa li nawek. Il-ħidma ta' rapporterja ħidma interessanti ħafna utli u hemm ċertu proposti li nistgħu nappoġġawhom. Mela biex nitkellem fil-qosor hemm żewġ punti li nixtieq nittrattawek. Flimko il-President tal-Kumitat ħassar punt li fl-opinjoni tagħna kien progress. U dan kellu x'jaqsam maċ ċertifikazzjoni. Il-fatt li dawn il-prodotti għandhom jirċievu ċertifikazzjoni u ċertifikazzjoni għandha ssir kull ħames snin. Issa, il-President tal-Imkot jissuġġerixxi li aħna nħassru dan il-punt. U jekk tingħata l-akkreditazzjoni, din mhix soġġetta għal kontrolli u ma tiskadix. Iżda aħna naħsbu li din hija xi ħaġa li għandha tkun inkluża li tħares mod aħjar lil ħaddiema jekk il-ċertifikazzjoni tingħata kull ħames snin. U minkejja l-ħidma verament eċċellenti ta' rapporter i zammet din it-tneħħija. L-ispiegazzjoni raġunijiet tal-fej hemm għadhom imma din il-miżura għal kontrolli kull ħames snin tneħħiet. Għalhekk it-talba tagħna hija li mmorru lura għal proposta oriġinali tal-Kummissjoni li fl-opinjoni tagħna tagħmel progress. Issa t-tieni punt nixtieq mmur lura għal fatt li xi joqsma industrijali għandhom monitoraġġi kontrollati kull sentej. Għalhekk li wieħed jagħmel kontroll kull ħames snin addizzjonalment jista' jkun pis amministrativ, għalhekk aħna lessin li negozjaw fuq dan il-punt. Għalhekk apparti dawn iż-żewġ punti fejn naħsbu li għandu jkun hemm iktar ħidma, aħna naħsbu li l-ħidma tal-Kummissjoni u tar-rapporter mixja fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna issa mill-grupp tal-Alde is-Sinjura Labajova. Mela, jiena qed nirrappreżenta xadu rapporter ta' grupp tagħna. Nixtieq nirringrazzja l-rapporter għall-opinjoni, l-appozz l-opinjoni, il-proposta tal-Kummissjoni kellha tliet għanijiet. L-ewwel net li tħares il-saħħa u il-sigurtà tal-utenti permezz dan il-tamir, it-tieni net li tassigura li jkun hemm kundizzjonijiet indaqs għal PPEs u l-operaturi u tal-operaturi fih dan is-suq intern u tielet punt li tissimplifika l-ambjent regolatorju. Fl-opinjoni tiegħi, il-Kumitat tal-Impjiegi għandu jifoka fuq l-aspett li għandu x'jaqsam mal-impjiegi, jiġifieri ħarsu is-saħħa u sigurtà ta' dawk li jużaw dan it-tamir. Il-Kumitat tal-Impjiegi m'għandux jifoka fuq ir-regolament dettaljat ta' eh, dan it-tamir għaliex hija kwistjoni għall-imko. Għalek, u l-għambat il-kollega tijaj ħat foka l approċ bazat fuq il-miri, il-sigurta fil-posta xol u għal dawk li jużaw dan il-tamir. Jina nilqa l-enfasi e, eh, b'saħħita ta' rapporter Grassi Laura fuq il-lutent ħari ta' dan it-tamir jina naqbel 100% li l-persuna li tuża dan it-tamir trid tiġi konsidrata u li u jew i irrit ikun l-enfasi ewlenija tal-ħidma tagħna. Jiena ħan nifoka l-ħidma tiegħi fuq approċċ bbażat fuq il-miri għax inkellek nkomplika l-affarijiet forsi ma nħux l-għanijiet tagħna u ma nħarsux il-ħaddiema tagħna għalhekk ejja nissimplifikaw il-leġiżlazzjoni u l-implementazzjoni. U din xi ħaġa importanti b'mod partikolari għall-SMEs għaliex Dawn jiġu affettwati b'mod sproporzjonat meta l-leġislazzjoni tkun komplikata. Ħafna SMEs m'għandhomx ir-riżorsi li jikkonformaw ma' leġislazzjoni komplikata li twassal għal konsegwenzi mhux maħsuba. U dawn ħajkunu l-linji gwida tal-rapport ta' Ulla u sejtuna l-linji gwida wkoll għal prezentazzjoni tal-emendi. Għal darba ħarġ nirringrazzja l-rapportera ħidma li saret sissa u aħna qed nistenna eh, qed nistennew bil-ħerqa li konna kooperazzjoni sal-imis. Grazzi ħafna sa' Sinjura McIntyre mill-ECR. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jina nixtieq nibda billi nirringrazzja l-rapporter Laura minn qalbi għal-ħidma li għamlet din il-dan rapport. Napprezzaw ħafna. Għana qegħdin nistennew bil għal l-naħdmu fl-imkien miegħek sabiex niksbu riżultat tajjeb Il-leġislazzjoni eżistenti tal-PPE għanda bżonn aġġornament skont il-qafas leġislattiv il-ġdid. U dan huwa pakketta miżuri li għandu bħala u għabessibu li jagħmel streamlining u simplifikazzjoni tal-miżuri e, fis-suq intern. Ovvjament aħna għandna bżonn ta' rekwiżiti e, eh, b'saħħithom dwar dan it-tamir protettiv, Iżda din il-proposta titratta b'mod ewlini il-modernizzazzjoni u simplifikazzjoni ta' sistema li taħdem tajjeb diġa. Għalek aħna naħsbu li hemm numru ta' emendi sinifikanti li għandu bżon emenda. Għalek irridu nassiguraw l-leġislazzjoni effettiva, imma rridu nevitaw situazzjoni fejn blaħjar intenzjonijiet nispiċċaw b'riċċa leġizazzjoni li hija komplikata wis. Iċmir rridu nsibu bilanċ. U aktar importanti hemm bżonn li nejnu lin-negozji sabiex ikunu e, jistaw jikkonformaw l-leġiżlazzjoni li ċara, sempliċi u effettiva. Għalhekk ir-rwol tagħna bħala kolleġiżlaturi huwa li nassiguraw li aħna inżommu mal-prinċipji ta' regolamentazzjoni aħjar. U mhux qed ngħid l-ebda regolamentazzjoni għax kull ma ngħid huwa li għandu jkollna liġijiet u regolamenti sempliċi partikolarment sabiex in-negozji żgħar kun jistaw jikkonformaw mod faċli għaliex jistaw jifmu x'qed jagħmlu. Għaliex il-ġestjoni tar-riskju għandha tkun il-bażi tal-ħarsin tal-ħaddiema fi kwalunkwe leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Aħna nkunu qegħdin nippreżentaw numru ta' emendi tekniċi, iżda mhux ħaroqgħod nidħol fid-dettall hawnhekk. Hemm qasab partikolari li diġà semma' u jiena naħseb li rridu naraw il-fattibilità tal-validità ta' ħames snin ta' ċertifikat tal-eżaminazzjoni. Kien hemm diġà xi tħassib li dan il-perjodu qasir ħafna fid-dawl tal ta' kemm idum jaħdem dan it-tamir għalhekk nixtieq li mmorru lura għal dan meta mbagħad nitlu fid-diskussjoni aktar dettaljata fil-laqgħa ta' shadows Toġobli l-ideja tal-użu tal-internet, l-apps, siti tal-internet, ecc. u l-użu sħiħ ta' teknoloġija moderna. Jena naħseb id dinja ideja tajba ħafna li nkunu nistaw eh, ikonna il-ħaddima tagħna informati aħjar ta' kif għandhom jużaw it-tamir u għalfej huwa daqshekk importanti. Fl-aħħar nixtieq ngħid grazzi l-Laura għall-ħidma tagħha u jiena qed nistana bil-ħerqa li konna diskussjoni konstruttivi fil-laqgħa tax-shadows. Grazzi. Grazzi ħafna issa il-Sinjura Taċċana Stanopa mill-Partit tal-Ħodor. Grazie, President. Jiena għad nitkellem fissen tererenke illi għaxedaw ma tistax tkun hawnhekk <clears throat> illum. Aħna nishtiqu nitkellmu fuq xi ċifri illi għatu eh, daqsxejn tisa din id-direttiva. Fl-2007 ġi kalkolat illi eh, kienem ħafna ħaddima li kienu edin ibatu minn eh, dawn il- marti jew incidenti li jiġu mill-posta xogħol. U 3600 incident illi, illi seħew fuq il-posta xogħol. Il-health and safety hija dritt fundamentali u il-ħaddima għandu jkollhom il-garanzija legali tal-kondizjonijiet ta' xogħol. Għal daqstant l-użu ta' dan it-tamir huwa essenzjali biex naqsu l-inċidenti eh, li ġu minn fuq ix-xogħol. Huwa essenzjali u neċessarju li kunem sorveljanza u mekanizmi ta' kontroll ma li ikun disponibli il-tamir. Jek ikunem riskju, allora il-produttur għandu jirtira il-prodott. U importanti anki li ikun faċli li jsir il-manutenzjoni tal-prodott u anki biex jitnaddaf. ħafna drabi ma jkunx possibli li jiġu verifikati l kondizjoniet U ħafna drabi l-ħaddima huma esposti għal riski. U ħafna, eh, sfortunatament, ħafna minn dawk li ħadmu eh, jaħarbu il-kontrolli. Allura, il-grupp tagħna billi napoġġaw il-ħidma tar-rapporteur u anki l-essenza tal-emendi tagħha fl-abbozz sen faslu anki emendi fuq dan il-xol mux dikjarat u anki fuq l-użu xiera tal-tnaddif u man manutenzjoni tal-tamir. Grazzi. Ines Zuber mill-grupp GUE. Ma tixtieq tkellem? Grazzi. Allora dan ifisser illi issa nistgħu nippreparaw ruħna għal votazzjoni u nibdew il-votazzjoni. Jena għastilkom illi eh, l-iskadenza għal emendi għal dan il-rapport l-iskadenza jgħata 3 ta' marzu fl-obstinar u adozzjoni fil-komitat fil-ewwel ta' april tal-2015. U issa nibdew il-votazzjoni. Okay, then we'll start the vote. Tajib, mela nibdew votazzjonijiet. Għanna fuq l-ewwel il-mobilizzazzjoni tal-IGF. U anki l-appoċ għal attivitajiet ta' pubblikazzjoni tal-attika fil-Greċa. Votazzjonijiet, din votazzjoni elettronika, eh, Votazzjoni miftuħa. Eh, L-IPP għandhom membru zejjed. Tajjeb issa? Għatanna wieħed zejjed. Vot zejjed mill-IPP. Għatanna wieħed zejjed. Mela nerġaw nibdew nibidu. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għatanna wieħed zejed. Skużawna. <laughs> yes. <laughs>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 Naddu għal eh, dil-kwistjoni tal-Attica Broadcasting fil-Greċa. Votazzjoni miftuħa? Il-votazzjoni marruqa, il-numri huma tajbin. Għaddit, <clears throat> sur kaza. Qabel ma naddu għal votazzjoni li mis, Il-PP jista jaqbel ma test tal-mistoqsija orali kif inja formulata issa, però aħna għadna nħossu illi dana mhuwiex l-aħjar moment għax il-Kummissjoni għada edha tistenna l-informazzjoni minnanti l-autoritaj ġermaniżi. U mħabba f'dan, aħna qed nitolbu uh, biex dan uh, biex dan din il-proposta tiġi posposta. Signora Steinbrook. Ma naħsibx illi din hija kwestjoni illi hija esklusivament Ġermaniża dwar eh, kif eh, il-livelli tal-pagi ħajkunu stabiliti u hemm ħafna pajjiżi għandu pożizzjoni differenti għal din raġuni jiena naħseb li xorta waħda għana żonna dan il-punt fuq l-aġenda u għana nivvotaw dwar dan il-punt illum ma nix noqgħod nistennew illi fil-fatt nirċievu l-feedback minn l-Ġermani ġermanija Madam Harkin? Signora Harkin, fil-qosor, biex najt li, biex najt li aħna naqblu mal-pozizjoni tal-PP, e, aħna nħossu illi meta jkonna risposta minnant il-Kummissjoni. U jini għedir li li fl-4 ta' marzu din il-risposta għanda tasal għal-Kummissjoni. U anki naħsbu li l-Kummissjoni tkun f-pozizjoni aħjar biex tirrispondi għal mistoqsija tana la darba li kolla din ir-risposta minn l autoritaj Ġermaniżi. U importanti illi wieħed jieħu eh, in konsiderazzjoni il-kalendarju. Il-gwe. Aħna nishtiqo nivutaw mill-ewwel eh, f'din il-mistoqsija orali għax din hija importanti ħafna għas-settur u kif eh, diġà intqal dana jirrigwarda s-settur kollu in ġenerali tal-Unjoni Ewropea eh, McIntyre. Jiena nishtiq napoġġa l-Pepe u naqbel perfettament ma Signora Harken, eh, għanda raġun, perfettament. <clears throat> Eh, nista nara xini għal maġġoranza, pero biex nkunu formali, eja namlu votazzjoni malajr fu elettroniku eh, fuq dawk li huma fuq din il-kwestjoni, dawk li huma a favur li votaw fuq din il-mozzjoni l-lum Eh, a favur, eh, skużawni, a favur tal-posponiment ta' dan il-vot. Votazzjoni miftuħa. Ah. Have you all voted? The vote is closed. Si, <coughs> kolħat vota. Mela, l-mozzjoni Mela sa' nivvutaw il-lum fuqa għax il-mozzjoni ġiet rifjutata. Mela nibbutaw fuq il-kwistjoni, fuq il-mistoqsija orali għal-Kommissjoni. Votazzjoni miftuħa, da minn huwa favur? U minnu kontra? Issa votazzjoni maluqa. Mm. It's adopted. Addit. Now we'll vote on uh, the draft. Meristan nivuta fuq la bozz ta' rapport ta' Gutierrez Prieto fuq is-semestru Ewropew <clears throat> għal koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Nibdew bl-emenda 86. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Se nerġaw nivutaw formalment. E, votazzjoni miftuħa ma luqa issa. Maddiċ. Mela, issa nandu għal kompromess kappa. Favur. Kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Addit. Kompromess L. Favur. Kontra astenzjonijiet. ħanamlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kompromess L. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Eh, il-kompromess għadda. <clears throat> Mela, il-kompromess emmessa, favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 106, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 109, favur. Kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 110. Prova. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. <clears throat> Namru verifika. Emenda 110. Favur. Votazzjoni miftuħa. U istar votazzjoni marwa. Maddiċ. Emenda 113. Favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 115. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit le namlu verifika. Votazzjoni miftuħ. Issa votazzjoni manua. <coughs> Iva għaddit. Amenda 114. Favur. Le, ta' għadi. Mela, ma namrux votazzjoni fuqa. Amenda 114. Favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Emenda 119, Favor. Kontra. <clears throat> astenzjoniet għaddit. Emenda 118. Favur, kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 120. Favur, <coughs> kontra, astenzjoniet maddiċ emmenda u 121. Din nibutawa ektar tartiva, mela essa naddu għall-emenda 123 favur. Kontra. Astenzjoni, għaddit. Kompromess emme, favur. Kontra. Astenzjoni, għaddit. Issa immurru lejn l-emenda 132 favur kontra astensjoniet. Għaddit. Emenda 133. L-ewwel parti. <clears throat> favur. Kontra. Astensjoniet. Mandiċ. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għad maddiċ niverifikaw di votazzjoni miftuħa Iva, nikonferma maddiċ. Il-kompromess O. favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Emenda 140. Favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Verifika, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marroqa. E, ma vot wieħed. <clears throat> Kompromess P. Favor. Kontra. Astenzjoni, Għaddit. Issa, l-emenda 148. Favor. <clears throat> Kontra Ostenzjoniet. Għaddit. Emenda 149 favur. <clears throat> Kontra. Ostenzjoniet. Għaddit. Emenda 152 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 150 favur. Kontra astenzjoniet. Maddiċ. <clears throat> Namru verifika fuq 150, meditazzjoni ftuħa. Meditazzjoni <clears throat> unuqa. Maddiċ. Emenda 151, favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Emenda 153, favur. Kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 154, il-votazzjoni namlu aktar tard, issa għaddu għal kompromess Q. Favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 157, favur, <clears throat> kontra, astensjonijiet għaddit. namlu ċek fu eh, 157, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Le maddiċ. ddiċ. Emenda 158. Nishtiq najt bis illi jek din tiġi aċċettata, eh, allora bat il-kompromess er-reja' Nivotaw fuq l-emenda 158. Favur kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. U jissan naddu għal kompromess R. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. <coughs> kompromess S. Favur. Kontra għas pensjoniet, għaddit. Emenda 175. Favor. Kontra. Għaddit. Astenzjoniet imma għaddit. <coughs> Emenda 176. Favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Kompromess te, favor. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 182. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 183. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. Emenda 184. Favur. Kontra għastazzjoniet. għaddit. Kompromess u Favor. kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 189 favor. <coughs> kontra <coughs> astenzjoniet. Se jkun għamlu verifika għonek, bata s għana xini marruqa. Fuq li emenda 189. ħatma olla idejha allura il-kompromess vi. Favur. Kontra. Astenzjoni, taddit. Emenda 193, favur. Kontra. Astenzjoni, taddit. Emenda 194 favur kontra d għaddit. Emenda 105 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess W. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa emenda mitej favur <coughs> kontra. Astenzjoniet. Namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. mitej emenda wieħed taqa' Mela għax ta' namlu menda 202. Favur kontra. Astenzjoni, taddit. Emenda 203. Favur. Kontra. Astenzjoni, taddit. Emenda 204. Favur. Kontra. Astenzjoni, taddit. Emenda 205. Favur. Kontra. Astenzjoni, taddit verifika. Meta jħamsa, <clears throat> votazzjoni ftuħa, votazzjoni marwa. Maddiċ. Emenda meta 206, favur. Kontra. Astenzjoniet. Għaddit. U istan għaddu għal kompromess X. Favur. Kontra Astenzjoniet. Inti rittaj ħaġa? Signora, aġeja, aġeja. Ejva, nishti li kunem jiċekja il- il-verifika, namlu verifika tal-magni tal-votazzjoni. Għanna problema bil-magna. Bil, bil, bil, bil ma nafx hekk hawn xi ħadd jistax jgħinkom hawnhekk. E, e, e, verifikaw li l-kard tibqa tinżel sisfel net. Melissa kompromens X favur kontra. Astenzjoniet għaddit. U issa emenda 219 favur kontra astenzjoniet. E, eh, Maddiċ, verifika fuq 219, votazzjoni miftuħa. Maruqa. Iva, għaddit. Vot wieħed. 220 favur kontra astensjoniet għaddit e, kompromess Y, Y Mela, kompromess Y, favur, kontra, astenzjoniet, għaddi. Issa, l-emenda 253 pazna li mis, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 236, favur, kontra, astenzjoniet, għaddi. Emenda il-kompromess Zeta. Kontra astenzjoni ta' D. Emenda 244. Favur. Kontra. Astenzjoni ta' D. Emenda 245. Favur. Kontra astenzjoniet. Ma nistax nara, so, għax għaw mollit mux kullħat tolla jdeħ, niftħu il-votazzjoni, votazzjoni maluqa. Għaddit. Skużawni, imma ollu dejkom moċar. 246 favur kontra astenzjoniet, għaddit. Emenda 249. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Addit. Issa 253. Emenda 253. Favur kontra. <clears throat> Astenzjoniet. Addit. Emenda 254. 55 u 56 u ma tlet emendi identiċi, se nivutawhom flimkien. Favur, kontra. <clears throat> Astenzjoni, għaddit. Verifika. Dawn it-tlieta. 254, eh, 55 u 56. Votazzjoni miftuħa, maluqa, Mandiċ. 257 favur kontra astenzjoniet Maddeċ. namlu verifika votazzjoni miftuħa u issa maluqa Maddeċ. emenda 258 favur kontra Astenzjoniet. għaddit namlu verifika tajjeb 258 votazzjoni miftuħa għanna xie problema 258. Emenda 258. Re Sofia Ribeira u Heinz Becker. Il-votazzjoni maluqa ma ditx. Mela, 261. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 260 favur kontra astenzjoniet maddiċ 259 favur kontra astenzjoniet maddiċ namlu verifika ta' 259 mutazzjoni miftuħa marruqa Għaddit. Emenda 262, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 263, favur. Kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 264, jekk din tiġi jek din taddi, allora il-kompromess AA jaqa. Però l-ewwel nivvutaw fuq l-emenda 264 favur kontra Eja, ma diċ. Mela, s-sanaddu għal kompromess AA. Favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. U jistan għaddu għal kompromess AB. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 289, favur, kontra. Astenzjonijiet Maddiċ. Verifika. 289 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Zewġ voti. Emenda 290 favur. Kontra. astenzjoni, Għaddit. namlu verifika fuq din ukoll. Metteju design. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit 33 vot favur. Emenda design. favur kontra. Astenzjonijiet. Ok, namlu verifika fuq din ukoll. Uh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Emenda 292 favur. Kontra. Astenzjoni. Uh, ah, Maddiċ. Kompromess A C. Favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Issa naddu għal emenda 298 favur kontra. Astenzjoniet taddit. Emenda 299 favur kontra. Astenzjoniet taddit. Emenda 300 favur kontra. Astenzjoniet taddit. Emenda 301 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 302 u xek, favur, kontra, Ko astenzjoniet. Ma deċ li. Emenda 303, favur, kontra, astenzjoniet. Ma deċ. Namlu verifika 303. Votazione stoffa. Votazzjoni manuqa. Grazie. Ma għaddiċ. Issa għaddu għall-emenda 304. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Ok, namlu verifika, votazzjoni miftuħa, votazzjoni marruħa. 304 iva, emenda 304. Pero ma importax għax għaddiet marġini ta' sikurezza. Għadkom problema u il magna tal-votazzjoni? Nerġu namlu l-votazzjoni fuq 304? Ok. Votazzjoni miftuħa. 304 emenda 304. U issa il-votazzjoni mal-waqt. Ejwa, għaddit. Emenda 305. Favur? Kontra? <laughs> Astenzjoniet, għaddit. Emenda 306. Favur. Tiru tamlu verifika 305? Okej. Okay. Votazzjoni miftuħa. Emenda 305. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 306. Favur. Kontra. Astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 307. Favur kontra. Astenzjoniet, maddiċ. Kompromess a de. Favur. Kontra. Astenzjoniet, għadda l-kompromess. U issa naħdu għal pazna li miss emenda 317 favur. Kontra. Astenzjoniet mill-lider ħana għonek naħseb li di maddiċ. Għamlu verifika fuq għaddi. Votazzjoni miftuħa. Issa votazzjoni maluqa. Iva, mm, maddiċ. 318 favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 319. favor, Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Emenda 320. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Fuq l-emenda 321 dina qed tipproponi illi tneħħi xi test għal dastant il-kompromess jaqa jekk di taddi. Mela, emenda 321. Favur kontra astenzjoniet. maddiċ. Kompromess AE. Favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. Kompromess AR fil- pas fl-istess paġna. fit-tar, favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Issa votazzjoni marruqa. Maddiċ. Bżewġ voti. Emenda 324 le din taqa. Mela naddu għall emenda 325. Le għaliex il-kompromess ħeġi adottat. l emenda 324 taqa għax ġi adottat il-kompromess ħe. Melissa naddu għal emenda 325. A favur, le, anki din taqa. Għax il-kompromess ħieġi adottat. Mela. Eh, Melissa Għalissa naddu għal emenda 327. Għax l-oħrajn jaw. Favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Kompromess AF, favur, kontra. Astenzjoni, daddit. Issa, l-emenda 336, favur. Kontra. Astenzjoniet. Id-dispjaċini ma stajx nara e, idejkom ma kienux bizzejiet. Il-votazzjoni miftuħa, emenda 336. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda 343. Eva, il- irridu nivvutaw l-emenda 327, għatfadlinna dik. Ta' Veronika Ta' Veronika Lopez Fontanier. Now we go to 3-4. Marissa naddu għal 343 fil-pagġna 26 fil-eħil pagġna, favur 343. Il-paġna tija hija 31 għax għandi lista differenti, skużawni, għandkom paġna differenti. Emenda 343, Maria Arena u Hugh Baye. Favur. Kontra astenzjoniet, għaddit. 344, favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 345, favur, kontra, astenzjoniet. Dita A, oh skużawni. Mela, nivota issa l-emenda 346, favur kontra astenzjoniet maddiċ. Verifika 346 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuħa. Għaddit 347 favur kontra astenzjoniet għaddit. Kompromess aġil, favor kontra, astensjoniet, għadda. Emenda 356. Monika Vana. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 357. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Ok, namlu verifika fuq din l-emenda 357, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Emenda 358, dok favur, dok kontra, astenzjonijiet, għaddit. Emenda 359, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma bieċ. Nifutaw votazzjoni elettronika, na votazzjoni. Ma bieċ. Emenda 360 daw favur, daw kontra, Astenzjonijiet għaddit. Emenda 361 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 362 kienet irtirata. Emenda 365 Hemm żewġ emendi 363-365 huma l-istess bħal xulxin eżatt jekk fil-fatt jgħaddu dawn u il-kompromess jaqa'. Ma nivvita fuq 363 u favur kontra d-dieċ. Emenda 363 allura kienet eżatt bħala bħal ta' qabela, allura nistgħu ngħidu illi din ma ddietx u ngħaddu mill-ewwel kompromess akka. Favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 370 dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet ma ddietx. 372 dawk favur, kontra astanzjonijiet għaddit 371 ma diċ valida issa naddu għal 373 dawk favur kontra astanzjonijiet għaddit kompromess AI dawk favur kontra astanzjonijiet għaddit Kompromess AS. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għall-emenda 387 Full paġna li jmiss dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 388 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. 389 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ. 390 daw favur, daw kontra, astenzjonijiet għaddiet. Jgħat id-disajn dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, ma d-dirċ. Jek tixtiqu nistgħu nivverifikaw 391 permezz ta' votazzjoni elettronika. Kieġobkom il-vota, votazzjoni hija miftuħa. Nara il-votazzjoni għaddiet. Sanna sitt emendi minn 392 sa 397 dawn ma kollha pal xulxin l-istess. Jekk dawn ikunu appoġġati mbagħad il-kompromess għajja ma jibqax validu. Mela ħan votaw fuq elementi 392 sa 397 vot wieħed daw favur, kontra, astenzjonijiet maddewx. Kompromess A, J, Dok favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda l-kompromess. L-emenda 402, Dok favur. Dok kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 403 taqa mill-405 favur. Daw kontra. Astenzjoni ta' diet. Jek tixtiequ nistgħu nivverifikaw 405 dawk favur. Anzi, votazzjoni hija miftuħa. Jiġu konfutaw. Għaddiet. 407 Iva, nivvota fuq 407 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emen darba mija u disa. Jek t-ixtiju nistaw verifikaw il-votazzjoni tal seba. Votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa kieġobkom i votaw fuq 407. Dawk favur. Na, votazzjoni. Għaddit. 409. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. 408. Nemxħat li xtaq li niverifika votazzjoni ta' 409. votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa fuq 409. Għaddiet, Iva. Mill-408 ma tibqax valida madwar l 410 issa. Dak favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ddiċ. Jek tixtiqu niverifikaw 410. Votazzjoni miftuħa. Na, votazzjoni. Għaddit. Kompromess AL dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-423 nissalaw favur kontra astenzjonijiet għaddit 424 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit 425 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit 426 dak favur, dak kontra, astenzjonijiet għaddit 427 dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għaddit kompromess AM dawk daw kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess issa kompromess AN favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Issa nistaw naddu għal 442, l-emenda 442, daw favur, daw kontra astenzjonijiet. Mela ħjar niverifikaw din il-votazzjoni l-debora tal-442 na votazzjoni għaddiet 443 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit kompromess AO dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għadda kompromess Issa naddu għall-emenda tuni waħda ċans. Eħe, din ma għadix valida mela naddu issa għal emenda 448 u din hija eżatt bħal emenda 454 ġifi ħanivutaw vot wieħed fuq daw it-tnejn u favur. Daw kontra astenzjonijiet ma dewx. 452 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddit 453 dawk favur daw kontra l-astenzjonijiet għaddit jekk tixtiequ nivverifikaw 453 mela le votazzjoni miftuħa. Nal votazzjoni. Ma ditx. Nordu issa l-kompromess AP. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għad l-kompromess. Emenda 462. 462 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 463 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Issa l-emenda 464 jekk din tkun adottata il-kompromess A E ma jibqax validu nibdew billi nivutaw fuq 464 favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ din l-emenda mela kompromess a e dawk favur dawk kontra astenzjonijiet għadda kompromess issa naddu għall-emenda 472 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek un verifikaw il-votazzjoni fuq l-emenda 472, nara l-votazzjoni għaddit. <coughs> Iva, għaddit. Iżda għanna magna wahda tal-votazzjoni tal-membru tal-PP mxed taħdem. Għandek problem bil-magna l-ura? Ma sibx għana għoddu nġildu, għajja nerġaw nivvotaw. Fu 472 kħiġab kun votaw. maddiċ. Emenda numru wieħed. Sa emenda numru seba ħanivvutaw vot wieħed daw favur, daw kontra, astenzjonijiet. Ma nistawx nivvutaw fuq daw l-emendi vot wieħed minħabba li dawn huma emendi differenti separati. Mela, tajjeb, emenda numru wieħed, dawk favur. Dawk kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda numru tnejn, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda numru tlieta dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, emenda numru erba' dawk favur, kontra, astenzjonijiet Għaddiet, emenda numru 5 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, emenda numru 6 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, emenda numru 7 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Issa naddu għal kompromess A. Dawk favur kontra Astenzjonijiet għadda kompromess Kompromess B. Dak favur. Kontra. Emenda 13, mħabba l-mux kopert mill-kompromess, favur kontra astanzjonijiet maddix. Jek tixtiqu nerġgħu nivverifikaw il-votazzjoni temenda 13 votazzjoni elettronika. Nara votazzjoni maddix. Naddu wissar kompromess B. Favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Kompromess C. Dawk favur Law kontra. Kontra. Ħanġaw nerġaw nibdew mela. Kompromess ċe, favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda l-kompromess. Emenda 28 l-favur. Lew kontra astenzjonijiet. Nasab aħjar u l-emenda 28 votazzjoni elettronika votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Addit. Emenda 29 favur kontra astenzjonijiet addit. Kompromess D dawk favur. Dawk kontra Astenzjonijiet għaddit. Kompromess F. Daw favur. Daw kontra. Astenzjonijiet għadda. Emenda 37. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit Emenda 38. Daw favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess E, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Għadda l-kompromess. Emenda 47, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddiet. Emenda 48, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Maddiċ. Jek tixtiequ niverifikaw l-emenda 48, votazzjoni elettronika, nar votazzjoni, maddiċ. Emenda 49 daw favur, kontra, stenzjonijiet, maddiċ. Jek tixtiequ nistgħu nivutaw b'mod elettroniku fuq emenda 49. Nara votazzjoni maddiċ. Emenda ħamsin. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiqu niverifikaw permess votazzjoni elettronika, emenda ħamsin. Nara votazzjoni. Maddiċ. Emenda wieħed u ħamsin. Dawk favur. Kontra Assenzjonijiet għaddiet. Emenda 55. Dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet. Ħajkonna niverifikaw permezz votazzjoni elettronika kieġobkom votaw. Nal votazzjoni. Għaddit. Emenda 657 si favur, kontra, astenzjonijiet addiet. 58 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 59 daw favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 60 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 65 dawk favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 66 favur kontra astenzjonijiet għaddit Kompromess akka dok favur, dok kontra astenzjonijiet għadda. Emenda 72 dok favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Jek tixtiq niverifikaw kemm is-votazzjoni elettronika l-emenda 72 kieġobkom. Nara votazzjoni. Addit. Kompromess I. Dok favur, kontra, astenzjonijiet, għadda l-kompromess. Kompromess J, dok favur, dok kontra, astenzjonijiet, għadda. U fl-aħħar l-emenda 85. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet. Għaddiet, jekk tixtiequ nivvotaw u nverifikaw l-emenda 85, votazzjoni miftuħa. Nara votazzjoni. Għaddiet, tista' nifużaw fuq il-abbozz tar-rapport kif emendat, dak favur. Votazzjoni elettronika, anzi, kieġobkom votaw. Nala votazzjoni. Tajjeb, għadda l-abbozz tar-rapport kien adottat, ringrazzjawkom u dan ifisser allura lura li temmejna il-votazzjoni tagħna ningrazzjakom ħafna tal-għajnuna appoġġ tagħkom. Sorry, there was some sort of mistake uh, with the Skużawni jidher li kien hemm xi żball biċ-ċifri fuq l-aħħar votazzjoni nominali hemm bżonn li namlu votazzjoni oħra qabel ma titilqu li moħda rridu nivvotaw. L-aħħar votazzjoni. didn't have it on, on um, uh, no, uh, Did you have to have your card. Mm. Okay. It's our new dish. Mela hija id-deċiżjoni ġida fuq trasparenza. Sabiex eh, kulħadd ikun jaf aħna kif ivvotajna kull individu kif ivvota, għalhekk hemm bżonn nerġgħu nirrepetu l-aħħar vot Votazzjoni nominali. Mela, daħlu l-cards, intom l-esti. Votazzjoni nominali fuq l-abbozz tar-rapport kif ġie emendat. Għaniftaħ il-votazzjoni. Voted now. Kuħat vota? Tajjeb, wis, mela jena raw xħan kun il-rizultat. Yeah. It's almost the same result at 38-10 and now we know exactly how. Mela, il-rizultat l-istess u issa nafu kif ivvota kulħadd, grazzi. Okay, friends. Uh, we'll... Tajab, mela, biet, kollegi. Ejn nibdew diskussjonijiet. is the meeting. Jan uh, komplu bil-qatana. Give the floor on a very important uh, uh, report uh, to... Issa għaddi l-kelma uh, fuq rapport importanti ħafna li sureker għall aċċess ta' servizzi ta' mobilità u l-integrazzjoni addizzjonali tas-suq tax-xogħol. Ngħaddi l-kelma l-Sur Becker. Ġi dan huwa fuq in-Netwerk Ewropew ta' Servizzi eh, ta' l-impjigi. Grazzi ħafna eżis kollegi, aħna verament għandna inizjattiva impressionanti u tajba ħafna mnaħat tal-Kummissjoni. Jina naħseb illi verament hija inizjattiva pozittiva u dak illi Eh, aħna eh, s-soltu ma jirnax nix namlu, għalli naqblu nejdu prosit l-Komissjoni. Sad darba nishtiq nejt li naqblu ħafna, nishtiq nirgrazzi ħafna l-kollegi kolla li ħadmu miħaj. Eh, kien hemm xi 699 emenda li aħna kellna nipproċessaw. għaparti minn hekk kien hemm ċertu punti ta' kontenut li fil-fatt jiena nix nitkellem dwarhom. L-ewwel nett il-kwistjoni tal fat li aħna rridu ninkludu l-imsieħba soċjali fil rapport anka brabta mal-kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali. Dak li għandu x'aqsam il-kooperazzjoni mal-imsieħba soċjali u il- l-uffiċċju ta' koordinazzjoni feħdan l-istati membri l-inklużjoni tal-imsiba soċjali fil-grupp ta' koordinazzjoni jew nkella l-inklużjoni tal-imsiba soċjali fil- tfassil tal-programm jiena naħseb illi din xi ħaġa li hija verament importanti u jiena naħseb li għal din raġuni ma naħbix inja l-pożizzjoni tiegħi jiena naħseb illi din il-votazzjoni eh, għandha xtaqsam ħafna u għandha tiddependi fuq din l-inklużjoni tal-imsiħba soċjali minħabba li kull kontribuzzjoni u l-esperjenza tal-imsiħba soċjali hija xi ħaġa li aħna nilqawha u meħba bihom minħabba li għal din raġuni huma għandhom ikollhom il-possibilità li influenzaw il-perjodu u l-fażi tal-tfassil ta' deċiżjonijiet. Sissa dawn għadhom mhumiex involuti u għal din raġuni jiena naħseb li verament din eh, hija xi ħaġa importanti. Aparti minn hekk hemm punti ieħor li għandu x'jaqsam ma' l-emendi dak li għandu x'jaqsam is-subijiet li huma transkonfinali Ġifiri li dan il-network tal-Juras ikun verament inkluż fuq livell transkonfinali fil-ħajja ta' kuljum u fit mexija ta' kuljum ta' servizzi tal-impjik tal-Istati membri. Iva dina xi ħaġa importanti u jiena ħa nipprova nara li nisħab fuq anka fiħdan dan ir-rapport u nilqa' il-kontribuzzjoni minnaħa tagħkom. Meta mit-tielet qasam illi hemm perspettivi differenti dwaru opinjoni differenti il-kwistjoni tal-internships eh, u anka l-apprentistati. Jena naħseb illi huwa leġitmu illi aħna nisqu fuq il-fatt li dawn ikunu eh, offruti. Issa parti minn hekk huwa importanti li aħna nilħu limitu jekk naraw li fil-fatt ikun hemm ċertu programmi ta' taħriġ li mhux qed jikkorrispondu ma' ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Jiena naħseb illi dan kien Eh, punt importanti ħafna kien hemm bosta emendi dwar dan, kien hemm ħafna kollegi wkoll li appoġġawni permezz ta' emendi oħrajn, iżda jiena naħseb illi għalmenu il-bidu ta' diskussjoni illi ħajkonna issa fuq il-kompromessi għanda għandha dejjem iżżomm f'moħħa ir-rabta ta' massuq ta' xogħol u ċertu aspetti naturalment huma importanti waħna lesti li flimkien naħdmu dwarhom ma'kom. Hemm punti oħrajn huma importanti. Il-permess li indaħlu il-membru tal-Euros tal-Eures il-possibilità li wieħed ineħħi li subija fil-Ewres ukoll din għandha tkun possibbli issa aħna beħsiebna inwessaw in-netwerk ta' l-Ewres għal dun raġuni importanti li jkun hemm stati membri li jiddeċidu illi fil-fatt natuhom il-subija f'dan il-network u jekk ikun hemm stati membri li mhux qed jagħtu l-kontribuzzjoni li hemm bżonn li għadu jkun nistgħu neħulhom il-subija f'din il- um, dan il-network. Aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni ma tkunx tista' tiddeċiedi weħida mingħajr il-Parlament Ewropew, iżda nista' nimmaġna jiena li fi proġett bħal dan fejn hemm numru ta' aspetti tekniċi li huma eh, importanti ħafna li hemm bosta oqsma illi dwarhom ma jkunx hemm bżonn li tittieħed deċiżjoni politika. Allura, naħseb illi magħhom aħna nistgħu naħdmu iktar dwar dawn il-punti. Jiena naħseb illi l-inklużjoni tal-istati membri bħala speċjalisti hija xi ħaġa essenzjali jiena nixtieq li verament din tkun stabilita fir-rapport u mhux sempliċement ngħidu illi l-istati membri jistgħu jkunu ikkonsultati, iżda rridu jkunu inklużi. Apparti minn hekk, eh, l-offerti ta' l-impjiegi jistaw ikunu publikati fuq netwerk tal-Jures. Naturalment din hija xi ħaġa li hija eh, kompetenza tal-Istati Membri, iżda rridu jkollna definizzjonijiet ċari għal dawk l-eċċezzjonijiet li l-Istati Membri ehm, għal-jom ikunu jixtiequ li dawk l-impjieg ma jkunux ippubblikati fuq in-netwerk tal-Jures. Jiena naħseb illi dan huwa proġett li fuq livell ġenerali huwa eh, pozittiv, iżda mill-perspettiva tal-ICT aħna naħsbu illi dan għandu bżon ta' vazi ta' bidu umbat wara illi aħna nibdew bis-sieħ naħdmu fuq dan il-rapport wara li jkun adattat dan ir-rapport nistgħu naddu għal fażi li jmiss. Imbagħad għandna l-kwistjoni tal-evalwazzjoni ex post, aħna rċevejna kontribuzzjoni pożittiva ħafna wkoll fuq il-kwistjoni tal-kelma ħaddiema li l-ħaddima iridu jkunu l-utenti ta' dan il-network u dawn e, fil-fat nistaw għom bħala nies bħala ħaddima li qed ifittxu xol xogħol Jiena naħseb illi din id-definizzjoni ta' dan il-kunċett ta' dawn in-nies li qegħdin ifittxu x-xogħol hija xi ħaġa li tagħmel sens sens, apparti minn hekk naħseb illi hemm ċertu kwistjonijiet li forsi ħasbuni xi ftit, kien hemm kummenti li ġew mirnaħa tar-Renju Unit illi fil-fat aħna nafu li hemm ħafna sensittivitajiet fir-Renju Unit dwar il-kwistjoni tas-sovranità tal-Istati Membri jekk din ix qed immissuilhom jew le. Allura aħna rridu jkollna iktar diskussjoni ħalli neħħulhom il-biża' Per eżempju, l-artiklu 45 u l-artiklu 47 fejn diġa hemm ħafna affarijiet irregolati illi m'hemmx fejn qogħdu nerġgħu niddiskutuhom. Apparti minn hekk jiena naħseb illi eh, hemm bżonn li nibdew niddiskutu fuq il-kompromess jiena lest illi nilqa' ħafna minn daw l-emendi li huma sirja ħafna għalmenu dan ngħidu minn naħa tiegħi u iżda naturalment is-suq tax-xogħol hemm bżonn li jibqa' jkun iżviluppat u dan huwa flok u għawek propju f'dan dan ir-rapport. Importanti li kon iktar demokrazija u nisfruttaw il-potenzjal tal-network tal-Jures da kollu li jista' jdajf naturalment jiena kontri u allura nitlokkom illi flimkien ma' Shadow Rapporter mill-ġimgħa tal-10 ta' Marzu ħanibdew niddiskutu jiena l-ġimgħa dina ma sax nibda diskussjoni minħabba li jiena għandi vjaġġ previst bħala membru tal-PPE U jiena nixtieq li nkompli naħdem fuq kompromess minn dik il-ġimgħa li semmejtilkom nirringrazzjakom ħafna tal-intom kontu lesti li tgħinu iżda nirringrazzjakom ħafna għall-emendi siwja ħafna li intom battuli u rċivejt minn ħata dan il-kumitat. Grazzi. Grazie ħafna Sur Becker, mela qabel ma ngħaddi l-kelma li Shadow Rapporters, nixtieq ngħid kemm lil lill-membru ta' segretarjat Kaja Severin, olli naqra jdejk ila bil eza għaw fuq. U dejjem kienet professjonista ħaf kbira u jistaħat titlaq. Sejra f'kumitat ieħor, kumitat ekon, u għalhekk kiena xtaq sempliċiment inselmila. U għanna ntu applaus. Thank you, Kaya, and we hope for more of... Grazzi, Kaya, Oh nittama li inti twassal il-messagġ tal-impjigi fil-komitat ikon. Issa, Sean Simon mill-grupp SD, Shadow Rapporteur. Grazie ħafna, Signor President. U grazie l-Sur Becker u proset, nixtieq nifraħlu tal-li mexxa dan il-proċess b'mod tant kapaċi u enerġetiku. Nista' nassigurah li minna ħatana, aħna verament akkaniti li naħdmu b'mod kostruttiv u nimxu l-qoddim kif għamilna sissa. Fil-fat kienem ħafna qbil fuq xista fil-fat jieġi eh, jiġi prezentat bħala proposta mux ħansolvu problemi kollha imma jista' jkun li jkun pass fil direzzjoni tajba. Fuq livell ġenerali ħafna waħda mill-affarijiet li jissorprenditni meta kontet nistudja din il-proposta huwa inqas li kixfet fil-liġi Ewropea eżistenti tal-definizzjonijiet ewlenin li jina kon naħseb li huma ċentrali għal ħidma tagħna fil-Kumitat tal-Impjiegi. Mem lebda definizzjoni fil-liġi Ewropea ta' xinu xogħol, xinu ħaddim jew e, persuna li tagħmel apprentistat jew internship. U din hija xi ħaġa li forsi irridu nizaminawa aktar fid-dettal anka għal ħidma tagħna b'mod ġenerali. Kif nistaw nagħmlu leġiżlazzjoni mingħajr ma jkollna il termini definizzjonijiet. Issa, għan eh, nidħol naqra f'kif dan jaffettwa il-ħidma tagħna. Punti ieħor ġenerali, l-qafas kollu kemmu jisserra fuq l-effiċenzi ewle le tal-servizzi tal-impjiegi pubbliċi fl-istati membri. issa ma blebda mod ma jitratta dak dik l-efficienza. Ma jippruvax ikejlu U din xi ħaġa li jekk aħna serji dwar li namlu aktar progress f'dawn l-oqsma, hemm bżonn li neżaminawhom fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Mela, faktar dettalji na prezentajt 54 mis 699 amenda, mux ħanqot nidilkom xinu mal-elementi tijaj, naf li kullħat kien domtu mqajmin il-bira, teżaminawom l-elementi wahda wahda, għamiltu l-opinjonijiet ta'kom għalek. E, kull ma ħana għamil ħin għasir li għandi u għal-insaqsi xie mistoqsijiet dwar l-elementi taħat tiħor għalix fil-fat aħna vera konna imqajmin, bajna mqajmin tart u eżaminajnijom biex ikonna l-opinjoni tagħna. Mela l-ewwel net fuq l-apprendistati, traineeships u internships, l-emenda 306 minna ħata l ppe Nixtieq nistaqsi l-Sur Becker u l-kollegi tal-PPE. Kif qed jimmaġinaw li aħna nistgħu garantixxu li persun li għamlu dan tip ta' apprendistati jiġu offruti xogħol taħt is-sistema ikollhom l-istess drittijiet ta' impjegat u l-istess emenda 192 nixtieq nisimgħu minn il-kollegi tal-Alde meta jgħidu li ir-regoli dwar traineeships u internships iridu jiġu determinati fil-kontest tal-liġi Ewropea. Tixi tfisser? Ma teżistix liġi Ewropea li tirregola dan il kuċet ta' traineeship jew apprenticeship, l-apprendistat, dan il kuċet ma jeżistix, ma nixxie u laħat ma jkun esklus, imma aħna ma rridux li zaza jiġu sfruttati. Issa fuq kunċett ieħor li huwa kunċett ewlieni fil-proposta ta' imsieħba u membri jina għaddi mux għed nifem distinzjoni ta' gruppi politiċi oħra fuq l-imsiħba u l-membri tal-Eures. U fil-fat, amenda tal-ICR, tbiddel il-membri tal-Eures rappresentanti nazjonali, ma dan imur kontra l-ambitu. Ma tanċija distinzjoni politika, imma f'termini mekkaniċi, jekk aħna nibnu biċċa leġislazzjoni li għandha taħdem, Diċi tkun ċara, korenti u tajba u ma naħsibx li hija palissa. Issa fuq il-mezzati l-emenda gwe, jider li qed iżomm il-miżati fuq servizzi li jridu jingħataw lil ħaddiema u l-persuni impjegati u ħafna minna bilna li din ma kienieċ fl-ispirti u fil-prattika ta' dak li xtaqna naraw f'dan il-leġislazzjoni għalhekk. Nixtiequ li l-gwe jispjegawna għalfej jridu li jkun hemm ħlasu mizata għal dawn is-servizzi għalhekk din tkun ħaġa utli ħafna fl-aħħar net. Fuq l-artiklu 14 nixtieq ngħid dan huwa għalija l-artiklu ċentrali tad-dokument kollu kemm hu huwa artiklu li jitlob lill-istati membri sabiex ipoġġu il- disponibilitajiet tagħhom kollha ta' PS fuq il-portal U għasbu d dinja xi ħaġa pożittiva ħafna, ma hemm nkunu ċari. ċari. Bħalissa dinja sistema li mhux qed taħdem. Għax hemm post vakanti eh, mir-Renju Unit, 650 mill-Ġermanja, 50.000 minn Franza, ġifieri dawn mhumiex sizzi mhix sistema bilanċata u mhix waħda li tista' twassal għal relazzjoni tajbin bejn l-istati membri, għanzi għed toħloq problema, għalek li rridu namlu għatajjeb din, grazzi. Grazzi ħafna ħana il kelma issa l-Sinjura Sitnanska mill-ICR. Grazzi, jina nishtiq li nirringrazzja ħafna l-rapporter Sur Becker, nasab illi ħaddem b'mod pozittiv ħafna u jina tal-opinjoni l-kooperazzjoni li kena bejnietna kienet waħda eżemplari. Nirringrazzjakom ħafna minħabba illi aħna kena l-opportunità li kona diskussjonijiet verament miftuħa u flessibli jina verat neħu gost illi għat neħdu perspettiva aktar pratika għal dan ix-xogħol dan huwa proġett importanti ħafna li rridu narfu dwaru lil poplu kollu. Nħabba li huwa proġett siwi. Dak li qal is-Sur Becker huwa importanti importanti li nferxu kemm jista' jkun l-informazzjoni dwar dan il-proġett apparti minn hekk xi ħaġa li importanti ħafna hija li għandna ħafna nies li huma qiegħda anka f'ħafna gruppi li huma marginalizzati, per eżempju nies b'diżabilità jew nies li minħabba ċertu żvantaġġi soċjali jinsabu marginalizzati. Fuq il-kwistjoni tal-mobilità hija importanti li huma jkunu jafu eżattament dwar id-drittijiet tagħhom u jkun jistgħu jieħdu vantaġġ minn daw id-drittijiet tal din raġuni jiena nilqa' eh, bisħieħ dawn l-isforzi li beħsibna namlu ħalli naraw li dan il netwerk kulħadd ikun Eh, jaf bieħ aħna nixtiequ li verament nilħu dawn il-gruppi zvantagġati u marginalizzati. Ħalli anka nis disabilta jkollhom aċċess għal dan il-network. L-aħħar kumment huwa li jiena għandi esperjenza konkreta mill-pajjiż mis-Slovakkja. Jiena naħseb li regoli ċari huma importanti ħafna wieħed irid ikun jaf minn qabel kif taħdem sistema għal din raġuni jiena nixtieq ngħid illi naqbel mal-fatt illi l-imsieħba soċjali għandhom ikollhom pożizzjoni iktar importanti fis-sistema kollha u hija importanti wkoll li l-istati membri jkunu jistgħu jiddeċidu x'tip ta' irwol ħajkollu dan in-netwerk u x'tip ta' kontribuzzjoni huma jixtiequ jagħmlu anke fuq livell finanzjarju apparti minn hekk jiena naħseb li għandna bżonn tal-implementazzjoni si tar-regolament minħabba li jekk is-servizzi eh, pubbliċi u privati ta' l-impjieg jistow eh, jużaw dan il-network, aħna jista' jkollu dan ċertu konsekwenzi eh, automatiċi. Jiena naħseb li għandna bżonn ta' iktar sigurtà legali. Jiena naħseb illi min iżom mal-kondizjonijiet għandu jibqa' membru f'dan il-network u dawk il-pajjiżi li le m'għandhomx jibqaw membri f'dan il-network, jena naħseb illi għanna jkonna proċedura illi permezz tagħhom dawn il-membri kun jistaw jkunu verifikati u anka l perċipazzjoni tagħhom tkun verifikata. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni li l-eksur li mod speċjali u nsabħer għana nerġgħu niltaqgħu għall-konsultazzjoni fi Strasburgu. Rappresentant tal-grupp għal de Grazzi ħafna, Sinjor President, grazzi ħafna l-Sur Becker u l-kelima l-oħra. Il-mobilità tal-ħaddiema fl-Unjoni Ewropea huwa fattur importanti għal qatt, partikolarment il-qatt fost iż-żgħażagħ għalhekk irridu nassiguraw li jkun hemm adozzjoni kif jista' jkun malar tar-regolament hemm bżonn nieħdu responsabilità tagħna u nimxu kemm jista' jkun malajr din xi ħaġa li ħana l naqblu fuqha bħala shadows, hemm bżonn li nassiguraw li n-netwerk il-ġdid u modernizzata l-Euros ikun ta' kwalità għolja ta' min isera fuq u effiċjenti u magħruf fost iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għandi xi ftit kummenti fuq l-emendi li prezentajtina l-ewwel punt il-pool tal-xogħlijiet disponibbli għandu jiżdied għandhom jippreżentaw l-apprendistati, traineeships, eċetera fuq l-euros. nil nillimitaw il-postijiet vakanti fuq it-tip ta' kontrat, huwa importanti b'mod partikolari għazzazah li jkunu jistgħu jsibu kwalunkwe tip ta' xogħol, ikun xikun it-tip ta' kontrat, jekk hux traineeship, apprenticeship, apprendistati jew eh, kwalunkwe tip irridu naraw l-ewres mill-perspettiva ta' zaza li eh, ikunu edin ifittxu xogħol għax huma għandhom aktar possibilità li ċalqu. Dawn il-pożizzjoni vakanti jkunu jridu jkunu miftuħa għal dawk li ovvjament għandhom id-dritt legali li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea. Mill-perspettiva tiegħi ovvjament jista' jkun hemm ċertu tip ta' impjigi li jitolbu ċertu nazzjonalità għal raġunijiet ta' sigurtà tal-istat, per eżempju. Iżda, mod ġenerali, iċ-xogħlijiet għandhom ikunu disponibbli għal dawk li għandhom id-dritt li jaħdmu. Jiena daħħal xi emendi li isemmu mod speċifiku dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Jekk aħna qed nitkellmu dwar persuni li qegħdin ifittxu x-xogħol biss jien nistgħu nitkellmu dwar il-mobilità tax-xogħol, għalhekk jiena biddilt il-kelma ta' dawk li qegħdin ifittxu x-xogħol. Tilet punt, l ewres għandha dejjem tkun b'xej għall-utenti. Għandha tkun favur l-utenti, il-membri l-parteċipanti irridu jkunu jistaw jgħatu servizzi online biex innaqsu l spejjes u jkunu aċċessibbli 100%. Irridu nagħtu attenzjoni speċjali għal sħubijiet eżistenti u tal-ġejjeni e, eh, transkonfinali tal-Eures, partikolarment freġu bħal tiegħi li hija sali fit-toro u nara l-kollega fis-Slovakkja u l-Awstrija u koll Il-ħames punt l-importanza tal-partijiet interessati privati li kun jistaw jiprofdu il-servizzi tagħhom fuq l-ewro se ħaġa fundamentali. Servizzi privati jistaw kunu msiħba effiċenti u effettivi ħafna l-obligi tagħhom għandu jkunu ċari. Iżda l-ewro għandha tkun attrajenti għalihom ukoll sabiex jingħaqdu u mhux ta' Għalhekk jiena nittama li nistgħu naġlu bl-adozzjoni ta' regolament tal-Eures mill-Parlament Ewropew, għaliex jiena naħseb li Is-sitwazzjoni ta' suq ta' xogħol ta' bħalissa fl-Ewropa għandha bżonn li jkun hemm riformi kemm jista' jkun malajr sostanzjali tas-suq tax-xogħol u għandna bżonn nagħtu opportunitajiet ġodda tax-xogħol li qiegħda persuni qiegħda fl-Ewropa. Għalhekk qed nistenna biħerqa li naħdem flimkien ma' rapporter u shadow rapporter fuq il-finalizzazzjoni tar-rapport u grazzi għal kooperazzjoni li kellna s'issa grazzi. Thank you, uh, Paloma. Grazzi ħafna sa Paloma Lopez mill-grupp Grupp Gwe. Iva, l tajba, grazzi ħafna l-ewel net nishtiq nir ovvjament eh, il-ħidma li saret mill-persuni kollha li parteċipaw f'dan ir-rapport. Aħna prezentajna minna ħat gwe numru ta' emendi li jenfasizzaw aspetti differenti Ejja nibdew wieħed ġenerali għal dik li għallan tal-mobilità. Il-mobilità m'għandix element volontarju, partikolarment fil-pajjiżi tan-nofsinhar li intlaqtu eh, mod ibes mill-kriżi u l-politiki ta' austerità li ġew applikati propju biex nipprovaw noħorġu mill-kriżi u bħalma rajna din hija xi ħaġa li ma ħadmitx Marmet najt, fil-pajizi tan nofsinar mandomx din l-element ta' volontarjetà, ġveri bil forsi ridiċ għalqu u bħalissa il-mobilità ma nistawx najdu li ħaġa pozittiva meta ġdi tiġi imġela minħabba li tilfu xogħol u ma jistawx jisibu xogħol, tini net aħna nifmu li s-servizzi jridu jkunu ta' forma pubblika. Mandux ikun hemm inizjattiva privata li b'mod ġenerali minħabba l-esperjenzi ta' ċertu eżempji pal manna fi Spanja e, eh, jispiċċaw jagħmlu diskriminazzjoni partikolarment ma' persuni vulnerabbli li, li ma jistawx la jaraw l-offerti ju lanqas ma jista' jkollhom l-istess kundizzjonijiet. Irid ikun hemm kontroll fuq il-portals, eh, fuq il-siti tal-internet li jagħmlu ġestjoni tal-offerti u li jagħmlu ġestjoni tal-offerti tal-impjiegi u għacħar li dan irrit ikollu livell ieħor ta' kontrolli li sissa ma jeżistix. Aħna assolutament ma naqblux eh, mal-ħlas eh, ta' ċerturati fuq il-ħaddiema hemm bżonn li l-użu ta' dan il-website jibqa' b'xejn. Ovvjament irid ikun hemm kontroll u supervizjoni u dawn huma affarijiet li jridu jsiru kemm fuq l-imsieħba kif ukoll fuq il-pakket ta' miżuri li jista' e, jitwettaq. Fl-aħħar net, aħna naħsbu li hemm bżonn li l-parteċipazzjoni tal-interlokuturi soċjali tkun ħafna iżjed attiva f'din in-network Jures sabiex jaħdem kif suppost kif ukoll biex ikun hemm kontroll u nevitaw diskriminazzjoni eh, ta' natura eh, ta' xogħol. Ġifieri diskriminazzjoni li jistgħu jinqalgħu, grazzi. Jean Lambert from Grazzi ħafna Jean Lambert mill-Parti tal-Ħodor. Grazzi ħafna Sinjora President, jiena qed nitkellem fisem ta' Max Majore. Shadow Rapporter fuq dan is-suġġett li ma jistax ikun preżenti llum. Xtaqt nibda b'kumment personali li fil-fatt iwieġeb għal dak li għadu kif intqal, aħna nafu li n-nies jiċċaqalqu għal raġunijiet ta' xogħol, għal raġunijiet differenti u jiena naħseb li waħda mill-affarijiet li qegħdin nippruvaw nagħmlu bil-ħidma tal-Ewres huwa li nassiguraw li l-kwalità ta' dik l-esperjenza hija pożittiva kemm jista' jkun fl-istadji kollha. U din hija l-parti ta' min qed tifittex ix-xogħol l-informazzjoni li tagħti l-Ewres Eh, issa ħanaddi għal dak li rritjajt jgħid tamax, skużawni jekk abbużajt forsi xi ftit il-pożizzjoni tiegħi. Aħna nixtiequ naraw li sistema Eures tkun iżjed minn sempliċement sit tal-internet, aħna naħsbu l-involviment ta' kumpaniji privati u s-sistema ta' matching automatiku hija xi ħaġa li tippermetti b'mod tajjeb. U aħna naħsbu li permezz l-innovazzjoni id-din ħatkun effettiva u taħdem aħjar, aħna naħsbu li iżjed punt importanti tal-Eures huwa servizz u l-appoċ li jingħata minn jagħti pariri għalhekk l-emendi tagħna mixin f'direzzjoni ta' servizz dejjem aktar professjonali. Għalhekk l-emendi tagħna qegħdin jagħtu aktar viżibilità u appoġġ lil ehm, min qed jagħti pariri sabiex jagħtu servizzi personalizzati li permettu lil ħaddiema li jieħdu deċiżjonijiet fuq l-informazzjoni meta jkunu qegħdin jeżerċitaw id-dritt fundamentali ta' moviment ċaqliq ħieles u hemm bżonn li nżidu l-kwalità ta' servizz u monitora u monitoraġġ permezz ta' ċertu għodot, pereżempju l-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż li ġie żviluppat mill-Fiċċju Ewropew sabiex ikun hemm eh, supervizjoni li tagħti appoġġ naħsbu din hija importanti aħna qegħdin nintroduċu aktar sinerġiji eh, b'appoġġ eh, fuq livell Ewropew nazzjonali. Aħna maħloqniex entitajiet ġodda, aħna dak li qegħdin infittxu huwa rabtiet aktar b'saħħithom E, ma dawn l-entitajiet maħluqa minn direttiva per esempio. Aħna l-elementi tagħna jżidu l-aċċessibilità għal dawk li huma li żjed vulnerabbli billi nżidu id-disponibilità ta' appoġġ personali f'aktar lingwi u aħna nenfasizzaw ukoll li m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni bħala xi ħaġa li tinsa fil-qalba ta' suq ta' xogħol li jaħdem sew. Saħanet aħna naħsbu li importanti wkoll li nintegraw il-mekkaniżmu ta' elementi diġà eżistenti f'dan il-proċess u jina naf li Shadow ħajkun kontent li jaħdem Massur Becker u Shadows l-oħrajn sabiex ikonna l-aħjar soluzzjoni possibli għall-utenti ta' servizz Eures. Grazzi. Thank you, Laura Agia from... Grazie ħafna sa' Laura Agia għal EFDD. Grazie ħafna, Signora President. U partikolarment nixtieq nirringrazzja lill-kollega Becker. Jiena nittama li l-emendi li proponejt il-kollega ma bħala li aħna nixtiequ biss namlu kritika, anzi, jiena naħseb li fej l-Europa qed tipprovdi ċertu strumenti li jekk jintużaw mod tajjeb u effiċenti qegħdin hemm dawn irridu jintużaw u jekk nikkollaboraw jista' jkollna sinerġija tajba biex nersqu lejn politika tax xogħol li huma effikaċi, partikolarment jekk almenu parzjalment, għaliex ma naħsibx li l-ewres ħasolvi l-problemi kollha, imma parzjalment eh, nkunu nistgħu nikkontribwixxu biex insolvu biftit il-problema. Nishtiq u kol naqsam l-azzjoni, naqsam l-azzjoni tijaj aktar minn parti wahda. Ħna provajna natu indikazzjoni ġodda, eh, meta qabla ma dawk li kienu hemm. Aħna tlabna li ndaħlu emenda fejn il-kompetenza tal-politika tax-xogħol xorta waħda tibqa kompetenza tal-istati membri. huwa ċar aħna għandna Renzi u l-Jobs Act, u meta nitkellmu fuq għadin nidardru ftit. Imma aħna naħsbu li il-politika tal-xogħol hija prerogativa tal-istati membri Issa ħaġa oħra xtaqt nenfasizza huwa l-fatt li il-Kummissjoni m'għandix ikollha setta tal-atti delegati għaliex ta' ċertu punt dan ikun qed ineħħi lilna bħala Parlament Weħed mill-prinċipi l-aktar importanti ġviri jiġifieri tal-kollaborazzjoni. ħaġa oħra meta namlu referenza għal servizzi beħlas. Jiena nħoss li f'mument bħal dan la hemm bżonn u lanqas xira nistabilixxu li l-aċċess għal dawn il-pjattaformi trid irid ikun hemm iħlas. U ċaqli, ċaqli tal-xogħol, eh, semmitu koll kollega tal-gwe, fċertu pajizi nista' inkludi l-Italja, ħafna drabi dan huwa obbligu mhux opportunità u imma rridu ngħidu li fejn hija opportunità u għażla ħilsa mela tajjeb li jkollna dawn l-istrumenti tal-Ewres li jifavorixxu il-mobilità u għacċar li aħna qed nistennew li l-politiki tal-xogħol tal-impjigi jkunu effikaċi partikolarment għal impjigi fuq livell intern. Nixtieq ukoll mbagħad meta nagħmlu il-laqgħa tax-shadows ikollna forsi l-opportunità nqablu l-opinjonijiet Aħna nixtiequ li ndaħlu referenzi mhux biss għal indikaturi ekonomiċi imma anka indikaturi soċjali jina nħos li ħafna drabi ma jġux ikkonsidrati l-elementi varjabli soċjali. Imma din tista' tkun regola tajba li għandna nistabilixxuha. L-aċċessibilità din ukoll jiena inħoss li huwa valur miżjud Meta aħna nikkomunikaw b'mod effikaċi, b'mod imwessa l-opportunitajiet li jistgħu jaslu mill-Ewropa, dawn isiru dejjem aktar effikaċi u jistgħu jitwettqu. Jiena fir-rapport tiegħi fuq il-miżuri ta' ħarsin soċjali imma jiena naħseb li hija valura li għalfejn ma noħolqux app hawnhekk ukoll fuq il smartphones sabiex ikun hemm skambju ta' informazzjoni li jkun dejjem aktar aċċessibbli. Jiena ma nixtiex li dan il-metodu ta' tpoġġija ta' informazzjoni fuq l-internet naħduha eh, ma naħduhx bis-serjetà għaliex iż għandhom kuntatt dirett ħafna bejniethom u jiena naħseb li ċertu opportunitajiet li jista' jkollha l-Ewropa jekk tuża l-Ewropa permezz ta' strumenti eh, li huma a dispożizzjoni ta' żgħażagħ tista' tkun ħafna iżjed effiċenti. Imma fuq dan imbagħad nistgħu nitlu aktar fid-dettall iżjed tard imma jiena nħoss li meta l-ħaddiem irid jiffaċċa l-għażla li jmur jaħdem f'xi pajjiż ieħor, ix-xogħol tal-Ewres forsi m'għandux jispiċċa hemm, imma li jkun hemm politika ta' ta' akkompanjamenti u ta' appoġġ meta ikunem hemm l-aċċess għal post il-ġdid tax-xogħol u għal realtà il-ġdida li fija mbagħad il-persuna tmur taħdem. Għalhekk l-għajnuniet għal ħaddiema fl-opinjoni tagħna irridu jkunu b'xejn aħna nrakkomandaw li kunem u koll il-monitoraċ u trasparenza tal-flussi li jkunu mamula pubbliċi rridu nagħtu importanza kemm għat talbiet kif ukoll għall-offerti u b'mod partikolari nippruvaw eh, li inwaslu din l-offerta li ħafna drabi kuna ħafna talbiet imma ma tantx ikun hemm promozzjoni tal-offerti. Irridu nafavorixxu l-impjiegi interni fuq livell interni ma dinja xi ħaġa diġà semmejnija, għalhekk jiena nixtieq interni id-disponibilità sħiħa l-kollaborazzjoni mal-kollegi li konna ħafna emendi mux dejjem fisser li irdu namlu kritika, ħafna drabi inkunu sempliciment edin niprufaw nikollaboraw fl-imkien. Grazzi. Thank you, Mr. Mann. Uh, Grazzi ħafna, Sassur Mann. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna, meta wieħed ressa rapport u jkun hemm emenda ikun 699 emenda jew ikun rapport ħażin ħafna jew rapport fuq suġġett importanti ħafna. Fil-fatt aħna nafu li dan kien rapport fuq suġġett importanti u kien hemm ħafna membri illi resu emendi li kollha imexxuna fis istess direzzjoni. Din naħseb illi huwa sinjal tajjeb li qawilna ħafna qalbna u hekk aħna nafu illi għadin nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea l-ħin kollu fuq il-valur mizjutu, jaxa hija xi ħaġa li permezz ta' dawn il-networks dan jista e, e, verament wassalna l-valur mizju taħna kellna esperjenza tajba bil-jures u verament dawn huma modelli tajbin ħafna li kultant ikunu kritikati iżda jiena naħseb li e, għanna bżon li zazahtana jkollhom iktar mobilta u sabiex jagħmlu dan u għandhom bżon ta' modelli u għodda ta' appoġġ U għalhekk aħna għandna din l-istituzzjoni u l-istituzzjonijiet jekk huma jagħmlu dak li aħna nixtiequ permezz ta' l-emendi li ressaqna jekk aħna verament nistgħu niggarantixxu li hemm livell ta' professjonalità ta' kwalità tajba fis-servizzi li qegħdin nofru naħseb illi bekk aħna nkunu nistgħu verament naraw li nagħtu lil persuni l-informazzjoni li għandhom bżonn u aħna kwalifikati li nagħmlu hekk għandna bżonn li nkunu iktar maquda fuq livell Ewropej f'dan il-kuntest. Apparti minn hekk jekk l-imsieħba soċjali għandhom xikunu inklużi f'dan kollu iva jiena naħseb illi naqbel perfettament kien hemm ħafna emendi dwar dan dwar e, e, l-inklużjoni tal-kontribuzzjoni tal-siba soċjali qabel ma jkollna dawn il-programmi ta' koordinazzjoni nazjonali. iva din hija xi ħaġa pożittiva li għandna nagħmlu jiena fil-Ġermanja rajna li meta kellna l-konsultazzjoni mal-imsejba soċjali dawn kienu affarijiet tajbin aħna e, rajna illi għanna l-inqas perċentwal ta' għat li għat kellna u din daw l-affarijiet ma jaqawx bħal manna mis-sema aħna għax eh, fil-fatt eh, ħdimna ma' l-insieħba soċjali u fukajna fuq il-kwalifiki li kellna bżonn għalhekk għandna dawn l-istituzzjonijiet tas-servizzi tal impieg li jistgħu jgħinuna u anke l-imsieħba soċjali, l-integrazzjoni tal-imsieħba soċjali kulħadd jixtieqha u naħseb illi tista' ssir fuq bosta livelli u bosta modi differenti, apparti minn hekk jiena naħseb illi kien hemm bosta emendi oħrajn minn naħa ta' Eh, membri oħrajn li l-istati membri għandhom ikollhom l-eċċenzjoni illi ma jippubblikawx xi pożizzjoni ta' xogħol partikolari jekk huma jitkellmu fuq kompetenzi partikolari. Dan huwa suġġett importanti sa fuq il-kwistjonijiet tal-pożizzjonijiet tal-apprentistati. Jiena naħseb illi dawn il-pozizjoni ta' apprentistati ma jistawx jintużaw sabiex nejdu għara, mela n-nisa għom, mux għom, imma xort għandhom xi għamlu ma jistawx jintużaw hekk bħala skuża jiena nixtieq illi noħolqu Eh, verament sistema ħalli verament ikunu eh, jistgħu jieħdu taħriġ ta' kwalità dawn in-nies u mhux ikunu sfruttati għal periodu qasir ta' żmien. Issa fuq eh, daw l-isħubijiet tal-Jures, aħna għandna katalogu ta' possibiltajiet differenti, aħna rridu naraw jekk nistgħux verament ikollna pubblikazzjonijiet għal kulħadd mhux għal dawk illi verament edin eh, ifittxu xol biss. Bosta possibiltajiet oħra ma nistawx nejdu illi għara wieħed jista imur eh, fuq l-internet sabiex ifittex dan kollu biss minħabba li jemmin mandux aċċess l-internet. Bżon li konem publikazzjonijiet stampati u kol ħalli verament ikunu nistgħu navvanzaw. Jiena nisab kontant ħafna illi fil-fatt nkun nista' nappoġġa l-ispirtu ta' dan ir-rapport u nista' nagħmilha ċara illi huwa importanti ħafna li l-appoġġ tal-mobilità ma tkunx biss klim fuq il kartizza iżda għal fatti issa u għall azzjoni u allura nappoġġa ħafna dan il-proġett komuni tagħna Ewropew. Grazzi. Mr. Lenners? Yes, thank you very much, Chair. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi u koll l-Heinz Becker għal-rapport. Ehm, jina naqbel ma Thomas li l-numru eh, tal-emendi ma jfissirx li l-xol ma salx sew, ma jek tisma dak li ntqal illum fil-fatem ħafna qbil u jina naħseb li hemm bżonn nkunu nistgħu naħdmu, nkunu nistgħu naħdmu. Jina ħansemmi tliet punti li huma importanti għalija l-ewwel net, jekk aħna verament irridu nużaw il-potenzjal tal-mobilità transkonfinali fl-Unjoni Ewropea, emżon li nsibu mod li stati membri li huma eh, ġirien jaħdmu iżjed viċin ma' xurxin. Irridu nenfisizzaw l-importanza ta' network flewless f'networks transkonfinali, partikolarment f'dawn ir-reġuni, jekk inti trid iżid il qa tiġiret il qa anzi, u l-impiegi trid saħseb dwar dawk ir-reġuni fejn in-nies kull ma jridu jagħmlu jaqsmu l-frontiera biex isibu x-xogħol, jiena naħseb li hemm xi mod kif ninfurzaw dan din il-perspettiva transkonfinali fil-proposta. It-tieni net intqal kol l-inklużjoni ta' servizzi privati Hemm ħafna stati membri li kellhom esperjenzi tajbin ħafna bl-inklużjoni ta' eh, servizzi ta' impjiegi privati. Jena naħseb li importanti li dawn l-inkluduhom għaliex jistgħu jagħtu valur miżjud sinifikanti. U l-aħħar punt mill-esperjenza tiegħi minn fejn niġi jiena jekk ikun hemm nies li jixtieq ikun hemm nies li jixtiequ jaħdmu barra u jinsertaw problemi bit-taxxi għax ma ħalsu xi taxxi u ħalsu taxxa doppja mhumiex ċari ta' fejn għandhom ħalsu taxxa. U din hija xi ħaġa xi tidħol fit-trattati tat-taxxa għalhekk huwa importanti li din tkun parti minn netwerk ta' l-Ewres. Jekk inti tinforma ħaddiema li jiċċalqu dwar sigurtà soċjali mela infurmawhom ukoll dwar informazzjoni fiskali, l-kunċett fiskali x'tista' tistenna biex nassiguraw li nies ma jkollhomx ma jkunux diżappuntati. Għax huwa deterrent inkella biex in-nies jieħdu l-pass imma nawguralom l izba xewqat għal din nawguralkom l izba xewqat għal din il-proposta. Grazie ħafna sa Sofija Ribeira. Grazie ħafna Sinjora President l-ewwel net jien ukoll nixtieq nirringrazzja l kollega Becker għal ħidma eċċellenti li wettaq. Issa fuq dak li ntqal, Irrit nispeċifika punt jiena ġejja minn pajjiż tal-nofsinhar tal-Ewropa, minn Portugal, meta aħna qegħdin nitkellmu dwar il-mobilità bejn l-istati membri differenti tal-Ewropa, hemm min jgħid li iż żaza qed jiġu obbligati li jitilqu e, minn pajjiżhom. Imma dan mhux fatt minnu. Hemm il-possibilità li wieħed jagħmel għażla Issa l-fat li ħafna zaza jippreferu li jibqaw f'pajjiżhom huwa minnu. Imma għawek irridu naraw jekk nistawx nagħtu liż zaza il-possibilità li jieħdu din l-għażla. Aħna qed nieħdu ħsieb eh, katastrofi għal katastrofi għall-Unjoni Ewropea, ġifir il qat fost iż-żgħażagħ u mhux kulħadd jaf imma għalhekk għandna bżonn ċertu mekkaniżmi sabiex iż-żgħażagħ jekk jixtiequ ikunu jistgħu ikollhom eh, aktar sigurtà. U nixtieq naqbel mal-kollega Lenners li tkellem dwar l-informazzjoni fuq livell ta' taxxa naqbel miegħu. Issa hemm problema oħra li tista' tkun ostaklu dwar il-mobilità tal-ħaddiema. Għalhekk, ġifieri qed nitkellem fuq ir-rikonoxximent tal-kompetenzi għalli xem ċertu zazax li għandu kwalifiku għolin ħafna imma mbagħad meta jixtiequ jaħdmu fi stat membru ieħor jispiċċaw jiffiċċaw jiffaċċaw ċertu problemi li l-kumpaniji pereżempju ma jirrikonoxxux il-kompetenzi tagħhom. U dan ukoll huwa punt li jridu nisistu fuqu fil-qafas tal-ħidma tagħna, grazzi. Grazzi ħafna, Majtan. Grazzi, President. Jina fuq l-Eures smajt uh, l-intervenzjonijiet nejnu l-mobilità tal-ħaddima natuhom possibilità ninsuhom li huma jsibu impik kien fl europa l daw żgħażagħ dawn huma kollha klim sbieħ u xewqat sbieħ, imma is illi għawnek għaw il-riskju illi edin eh, nċaqalqu pajizi fejn eh, tħul bax lejn pajizi fejem eh, tħul tajjeb jew eccellenti. Illi jem diġa pero ħafna uh, Uh, għal daqstant nkunu għet nizvutaw il-pajizi fejjem salari baxxi anki għal eh, eh, zazah diplomati u jew laureati u nibatuhom f'pajjiżi oħrajn fejn diġà hemm qatt eh, illi bekk miex se tonqos. Allora x'qed jiġri, x'se jiġri f'dan il-każ. L-Eures pratikament ħatkun strument illi ħatkun uh, Eh, użata eh, mill-aġenziji għal eh, dawn ix-xogħol interim u f'dawn il-pajjiżi se jkun hemm risorsi ekstra, però dawn l-aġenziji jaħdmu għal gruppi kbar ħafna drabi anki mm, għal-bini tal-djar jew għal għalfejn jibnu il-bastimenti u nkunu qegħdin pratikament nifavorixxu lil dawk l-aġenziji li qegħdin jagħmlu profitt mill-miżerja umana għanna f'dan il-kas salari li huma id-doppju meta qablu ma dak tal-pajis minn fejn huma se qed jitilqu, imma fil-fatt huma inqas jew ħafna drabi anki inqas minn is-salari li hemm fi Franza. Itkellimna pereżempju fuq salarju minimu fit-trasport ta' toroq. Dan edin namlu, edin pratikament inċaqal u l-popolazzjoniet u għalek aħna din il-proposta ma toġobniex u nishtiq nkunu ktar kawti il-kellim li mis, grazzi, signora Sander. Nishtiq nirringrazzja il-kollega tal-ħidma tiegħu. U anki għal entuzjazmu li wera u għal determinazzjoni tiegħu, però nixtieq ninsisti fuq il fat li aħna għandna bżonn niftakru eh, f f'moħħna il-dimensjoni transkonfinali il-mobilità hija possibilità, opportunità, però mhix dejjem eh, tiġi konsidrata ħaġa pozitiva. Il-mobilità transkonfinali hija situazzjoni intermedja li tista' tagħti possibilitajiet tajba fil-fatt u tagħti vantaġġi kbar. Però kif qal ukoll il-rapporter, eh, eh irridu eh, eh, ninsistu li din il-mobilità tiġi pratikament inkoraġġata u din irridu għaf moħra din id-dimensjoni transkonfinali. Ma dan il-problema tal-lingwi wkoll meta nitkellmu fuq il-mobilità. Anki fil-mobilità transkonfinali, eh, peress li jiena membru tal-Parlament Ewropew u bħala membru tal-Parlament Ewropew aħna u għadmir tana li ninkoraġġixxu it-talim e, e, e, tal-lingwi, però fl-istess ħin ġo l ewre saħna rridu nsibu strumenti illi jipermettulna natu l-informazzjonijiet fil-lingwi differenti. Kif għal anki il-kollega Thomas Mann, grazie. Grazie. Issa, signora Morax. Grazie, President. Eh, signor Morin Moren Chartier. jina u koll nifraħ l-kollega Becker għal-ħidma tijaw fuq dan il-rapport. Biex niproteġu un tejbu il-kapacitajiet eh, ta' Eures. Nirringrazzja anki l-kollegi kolla li tkelmu. Pero aħna m'għandniex mistoqsijiet x'nagħmlu fuq Euros, Eures min, min jiddubita qed jimxi kontra l-istorja għaliex e, il-mobilità ta' zaza e, li tiġi e, illi l-Eures edha tħeġġeġ, et ta' iktar possibilità ta' xogħol u ta' impigi, għal daqstan din l-low, wara din l-ewwel fazi se jkun hemm mbagħad it tini fazi ċoħe il-mobilità ġeografika tiżviluppa anki mobilità professjonali u dan huwa fattur importanti ħafna biex wieħed jibqa' fid-dinja tax-xogħol. U m'għandniex aħna niddubita u m'għandniex m'għandniex ikonna dubbi fuq da <clears throat> għax inkella nkunu qegħdin nagħlqu eh, nagħlqu ruħna u naslu f'pożizzjoni obsoleta. Dan huwa strument ieħor biex nejnu li zaza jiġġieldu kontra l qat Illi nħallu l-żgħażagħ fajizom ifisser fl-istess ħin anki nżidu il riskju illi jibqaw għad għada anki fil-medda ta' żmien twila waqt li bil mobilta eh, inkunu edin anki eh, nejnu eh, l-employability b'mod sostenibli għal daqstant inkunu ġejjin minn fejn ġejjin jew nkunu ta' eh, tkun xi tkun l-opinjoni politika tagħna aħna għandna nappoġġaw din l-inizjattiva. Grazzi. Għal kummenti u għal tifir illi intkom esprimejtu. Forsi sur Becker jixtieq jgħid xi ħaġa qabel ma inkomplu fuq l agenda Iva. Fin Dank, fra Frau Vorsitzende. Grazie ħafna, Signor President. Ħan itkellem malajr ħafna mod maġġar ħafna għan nofsija li ġeja ċajta. <laughs> Mela, ħan itkellem fuq ċertu aspetti li tress u mill-kollegi u tkellmu dwarhom mill-kollegi nixtieq ngħid illi komparazzjoni ma' shadow rapporter aħna ħan nerġgħu niddiskutu dawn il-punti fil-kumitat. Jiena naħseb illi permezz ta', ta l-istqarrija illi għanna nofru l-istess drittijiet lil-ħaddima kif ukoll lil dawk illi qegħdin isegwu xi tip ta' internship jew xi tip ta' taħriġ din hija naturalment xi ħaġa ovvja ma nistgħux niddiskutu jekk ix tajba jew le, naturalment aħna ma nistgħux eh, nippermettu illi dawn iż żgħażagħ ħajkunu sfruttati b'dan il-mod. Iżda fl-istess ħin aħna rridu naraw illi fejn ikun hemm dan il-potenzjali noħolqu pożizzjonijiet bħal dawn nirridu nagħmlu dan. Irrixtieq nerġa' nisħaq fuq il-fatt illi naħseb illi kien hemm daqsxejn tanqas ta' ftehim minħabba illi intqal ħafna lil membri ta' l-Jures permezz tal-koordinazzjoni jistgħu jkunu mibdula faċilment. Jiena mhux hekk naħseb illi Eh, ridna nejdu jina xtaqt nejt illi il-sistema li għanna bħalissa jekk inħarsu situazzjoni li nsabu fija l-lum jekk aħna naraw per eżempju illi fl-Europa għanna 0.3 mija ta' mobilta biss illi edha tiġri u fl-Istati Uniti għanna rata ta' mobilta li 20 darba ikbar minn tagħna hawnhekk jiena naħseb illi verament irridu narfu illi il-sistema li għanna bħalissa għanda ċertu problemi, allura nitlobkom sabiex tifmuni meta jiena niprofa għek nġila tal-pjattaforma ġdida u għal-potenzjal ta' din il-pjattaforma. Aparti minn hekk jiena naħseb li dwar il-komunikazzjoni naqbel kom il-koll. Huwa punt importanti ħafna ħabba li dan il-proġett ġdid naturalment jista' jkollu suċċess biss jekk in-nies ikunu jafu bih wieħed irid ikun jaf illi jeżisti dan l-jures jiena naħseb illi ikolli ngħid li fil-kostituenza tiegħi vera ftit jafu bih b'dan in network Forsi din hija problema minħabba li dawn l-affarijiet ma jitkellmux dwarhom il-ċirku tal-ħbib ta' dawn in-nies, iżda importanti illi nsibu mod ta' kif wieħed ikollu ehm, aċċess għal dan in network iva Naturalment l-imsieħba soċjali, l-mobilità, aħna rridu naraw li dan il-netwerk ikun irid iżid il-pool ta' eh, impjiegi. Din naħseb illi hija xi ħaġa importanti, iżda ma nistgħux nagħtu laħqas priorità lin-nies illi huma ċittadini ta' dak il-pajjiż partikolari minħabba li dan imur kontra il-prinċipju ta' proġett Ewropew. Jiena nixtieq ukoll ngħid illi m'għandniex nimponu l-ebda ħlas minnaħa ta' l-utenti minnaħa ta' dawk li għadini fitxu xogħol jishtu jużaw dawn il-network. Naturalment irridu naraw illi niġġieldu nagħmlu minn kollox sabiex din is-sistema nofru ilhom b'xejn. Jiena naħseb illi dan huwa element importanti ħafna. Parti minn hekk nixtieq nirringrazzjawkom tal-li tkellimtu fuq il-kontroll iva, veru, il-kontroll għandu jsir u l-kontribuzzjoni u l-inklużjoni tal-imsiba soċjali. Jiena naħseb illi dwar dak li qal Thomas Mann huwa ovvju kemm huwa importanti l-imsieħba soċjali u kemm għandhom kontribuzzjoni u esperjenza importanti li aħna nistgħu nibbenefikaw minnha. Naqbel miegħek perfettament Thomas Mann u jiena Eh, naħseb li dan huwa aspett importanti ħafna rridu ninkluduhom anke fil-stadju ta' koordinazzjoni. Iva, apparti minn hekk li aħna jkollna mobilta ta' kwalità dan huwa punt importanti aħna ma nistgħux nispiċċaw nagħmlu dumping jew naraw li kulħadd jara illi jażel l-irħas alternattiva le, irrid ikollna mobilta ta' kwalità Ma nistawx li naraw li dan il-network kun bis-sit tal-internet, iżda illi dan jimbidel ukoll fi strument politiku fuq il-livell Ewropew. Is-servizzi għandhom ikunu iktar professjonali u l-Ewres għandu jkun iktar viżibbli. Apparti minn hekk iva jiena naħseb il-kuntest eh, li poġġu dan fil-kuntest ta' semestru Ewropew din hija xi ħaġa eh, tajba u pożittiva importanti li ndaħlu l ewres fis-semestru Ewropew naraw u nivalwaw kif l-istati membri din jaħdmu b'dan l-istrument importanti u importanti wkoll li tkunu tafu li l-kompetenza leġislativa tas-suq tax-xogħol u t-tisħiħ ta' suq tax-xogħol tibqa' esklusivament kompetenza l-istati membri. Din hija xi ħaġa pożittiva. Iżda l-istati membri mbagħad irridu jaraw li jassumu responsabilità tagħhom u verament isostnu u iħedġu u jisaxħu suq tax-xogħol. Vera kol illi n-nuqqas ta' diskriminazzjoni huwa aspett importanti ħafna nappoġġaħ bissieħ ukoll. eżiz kollegi jiena l-kontribuzzjoni tagħkom qatt ma ħaris lehom bħala kritika. Naturalment jiena naħseb illi l-jures mandux jider bħala strument li jista isolvi mill mal-għand problema tal-qat, iżda jista jisaxħaħ il-mobilta dak żgur. U il-politika tax-xogħol jista' jagħmilha iktar żnella u iktar effiċenti fih dan l-istati membri. Jekk l-istati membri jarfu illi vera u hemm bżonn li jieħdu azzjoni fis-suq tax-xogħol u mbagħad jkunu jistgħu jagħmlu l-azzjonijiet tagħhom fis-suq tax-xogħol iktar dinamika. Ma jistgħux jorqdu bidejhom fuq żaqhom iridu jkunu iktar attivi u aħna rridu nisfurzaw li stati membri jkunu iktar attivi. Issa l-indikaturi soċjali aħna rridu nanalizzaw dawn il-punti iżda apparti minna kiena naħseb li aċċess imsaħħaħ għaż-żgħażagħ hija xi ħaġa importanti iva vera leps fuq l-smartphones u apps oħrajn, e, dawn huma fajt importanti ħafna, aħna nafu li żgħażagħ jikkomunikaw ħafna permezz tal-apps u permezz tal-smartphones tagħhom. Ta Jiena naħseb li l-ewwel net irridu naraw li konna aċċess li jkun assigurat permezz ta' laptop u kompjuter u mbagħad naraw kif nistgħu nmexxuha u navvanzaw għal qudiem. Issa apparti minn hekk jiena naħseb li hemm ċertu restrizzjoni budġetarji fuq il-livell Ewropew iżda ma nridux naraw li daw ixekluna u waqfuna mix-xoltana. Jiena naħseb li naturalment il- pajjiżi jridu jaraw illi jissaħħu l-prinċipju ta' mobilità minħabba li verament għandna responsabilità importanti. Wasalt fit tmiem tal-kummenti tiegħi iva dawk illi qegħdin isegwu l-apprentistat m'għandhomx ikunu abbużati bħala ħaddiema illi jaħdmu bxejn jew paga vera baxxa, jiena naħseb illi l-possibilità ta' apprentistati u ta' internships verament hija xi ħaġa importanti li din hija responsabilità politika diretta tagħna illi aħna rridu niġġieldu għal fatt li żgħażagħ tagħna ma jkunux abbużati permezz ta' dawn l-apprentistati. Apparti minn hekk iva pubblikazzjonijiet stampati hija xi ħaġa importanti u dwar mobilità ma nistgħux nitkellmu biss u nippubblikaw dokumenti u nistgħu ngħaddu għal fatti issa għall azzjoni issa għandna biss rata ta' 0.3% nirrepeti ta' mobilità allura hemm potenzjal kbir li din ir-rata tkompli tiżdied. Iva, Jiena naħseb apparti minn hekk li l-Kummissjoni għandha biċċa xogħol importanti ħafna għandha taħdem b'mod dirett mar-reġuni ħalli tinkludihom apparti minn hekk iva s-servizzi tal-impjiegi u tax-xogħol privati u pubbliċi għandhom rwol importanti ħafna ħalli ikunu jistgħu jidentifikaw il-problemi li għandhom x'jaqsmu mas-sigurazzjoni soċjali kif ukoll problemi oħra fis-soċjetà li aħna nkun nistgħu nindirizzaw. Miż-żgħażagħ iva Sinjura Ribero m'għandhomx ikunu obbligati illi jsifru sabiex isibu xogħol jew imorru barra mill-pajjiż din hija xi ħaġa li eh, norbota ma nuqqas ftehim żgur. Naturalment aħna rridu naraw illi l-offerta tkun l-ewwel fil-pajjiż. Il- provi tal-ċaqli nafu illi dinja xaħġa illi titfana l-ura u n-network u l-pjattaforma tal-Jures għanda taqqat fl-imkien l-offerti tal-kumpaniji u fl-istess ħin il-fatt illi talba ta' dawn il-ħaddima u rridu narfu kol dak illi diġa qiegħed isir mis-servizzi tal-impik nazzjonali Jiena ma eċ illi l-ħaddiema issa illi għandhom pagi E, baxxi f'pajjiż partikolari u jixtiequ jmorru jfittxu xogħol paga iktar oli f'pajjiż ieħor din tista' tkun problema. Le, minħabba li jekk il-pajjiż li joffri pagi iktar oljin jgħat joffri ċertu pożizzjonijiet miftuħa għal kulħadd, e, għandha tkun m'għandix tkun relevanti minn fejn ġej il-persuna jekk hux ġej minn pajjiżi ieħor fejn hemm pagi iktar baxxi jew le Jina naħseb illi it-tariffi tal-pagi fl-istati membri għandhom ċertu livelli illi ma jistawx jinqabżu u mbagħad għandna rati li huma responsabbli sabiex ikkontrollaw li dan huwa rispettat. Naturalment il-kwistjoni tal mobilta hija xi ħaġa li hija importanti ħafna tibqa' xi ħaġa għandha x'taqsam mas-sovranità tal-Istati Membri. U għaparti minn hekk eżis kollegi, jiva jiena naħseb illi ma nistawx aħna nerġgħu morru lura fil-passat il-potenzjal tal-jures tant huwa kbir illi aħna għandna opportunitajiet kbar illi speċjalment għaż-żgħażagħ naraw illi nżidulhom il-possibilità illi jsibu xogħol u il-faċilità illi jisibu xogħol. Din hija xi ħaġa li importanti ħafna għal ġejjieni tas-suq tax-xogħol Ewropew. Nirringrazzja ħafna l xadaw rapporters u kollegi kollha li ħadmu miegħu ħan nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nikkonkludu fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi. Thank you, Mr. Becker, thank Grazzi. Sur Becker, grazzi għal intervenzjonijiet kollha. Jiena nixtieq ngħid xi ħaġa nitkellmu fuq il-Sinjura Madam Xarie eh, eh, u Ribeiro. Eh, se nagħti informazzjoni fuq il-kalendarju. Allora l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Impjegi għal din il-rapport Eures se tkun is-seba ta' Mejju. Hemm bidla fil-kalendarju. Nishtiq najt ukoll fuq il-punt 12 fuq l-agenda koll, aħna maħnix se jkollna żmien biex niddiskutu dan il-punt, però l-iskadenza għall-emendi 3 ta' marzu u l-adozzjoni fil-Komitat tal-Impigi il-24 ta' marzu. Umbat fuq il-deċizjoni fuq il-Komitat tal-Protezzjoni Soċjali aħna għanna il-skadenza għall-emendi ta' 3 ta' marzu u l-adozzjoni fil-Komitat tal impiegi fl-24 ta' marzu. Il-punt 15 mbagħad fuq l-agenda il-dimensjoni urbana tal-policies tal tal-Unjoni Ewropea. Eh, Evelina ma tistax tkun hawn imma tatni xi noti u għetajt li il-abbozz ta' opinjoni ħaj jibbaza ruħu fuq ħames punti. L-għennet li bliet għandhom ikunu iktar involuti fil-proċess, mbagħad ir-reġuni għandhom ikunu inklużi eh, fil-pjan ta' investimenti, tielet punt irid ikun hemm iktar investimenti soċjali u dawn l-investimenti m'għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolu ta' deficit pubbliku, raba punt eh, se jkun hemm perspettiva tal-budgeting skont is-sessi, u mbagħad il-ħames punt ser tisħaq fuq il-fat li il-prinċipi ta' sussidjarjetà u proporzjonalità huma kruċali għall-ibliet. U peress li kalendarju huwa pjuttost eh, maġġel, se jkun hemm ftit spazju disponibbli għal punti principali. Emma se kunem espozizjoni ġeneruża mill-naħa tagħha u biex tala tixtieq tgħidilkom ukoll illi mod ġenerali reġuni huma u li bliet huma għandhom rol importanti fil-ħolqien tal-ekonomija u tħares l-qoddim li tirċevi l-emendi ta'kom kolla u li taħdem mal-shadows fil-ġimma li U l-iskadenza għall-emendi għawnek hija it tlita ta' marzu u l-adozzjoni fil-Kumitat eh, tal-Impjigi fl-ewwel ta' april. Melissa nistaw nerġaw lura fuq il-punt 10, illi huwa punt ukoll importanti rapport importanti anki għall-imsiħba soċjali, imma anki naturalment anki għalina fil-komitat. Unati il-mikrofonu li signora Mora Xantie. Xartie. Grazie, President. Mela b'dan ir-rapport aħna qegħdin nitkellmu fuq proposta ta' direttiva mill-Parlament u, u l-Kunsill eh, fuq il-Bahara illi qiegħda tbiddel ħafna direttivi li huma fis-seħħ. Għaliex bħalissa bid-direttiva Ewropea il-Bahara huma esklużi minn xi direttivi illi edin hemm biex jgarantixxu l-protezzjoni tal-ħaddiema. Għal dastant hija importanti ħafna. Nishtiq nirringrazzja l-Shadows kollha. Jungeros Turnas, Gerik, Patrick Lear, dawk għal Patrick Lear, għal Jen Lambert tal Hodor, u għal dawk tal-EFTD. Kollegi kolla illi ħadu sem attivament fil-xolijiet. Eh, Naturalment, anki grazzi l-segretarjat tal kumittat li huma ġentili ħafna, Jiena mill-bidu xtaqt naqsam l-informazzjonijiet għal daqstant ħadd għamilt laqqa tal- eh, shadows tal-gruppi politiċi kollha bil-parteċipazzjoni anke ta' rappresentanti tal u eh, tal-Kumitati tal-Kunsil fuq dan il-suġġett. Eh, għal daqstant wara test ġew prezentati 34 emenda, 2 tal- PPE, 19 mill-SD, 2 tal-ICR, 2 tal-Liberali, 1 mill hodor u 5 mill ftd U anki tlita mill-membri indipendenti. Nirringrazzja l-kollegi kollha, l-emendi kienu kostruttivi ħafna, illi jirriflettu atmosfera pozittiva tal-ħidma tagħna u jiena anki kuntenta nara illi f'dawn l-34 emendi minn dawn l-34 emenda 16 huma identiċi pa' <clears throat> test tal-rapport tal-daqstant il-ħidma ta' kooperazzjoni ehm, mux se tkun ibsa ħafna. Mela il-lan ġenerali huwa illi kemm ikun possibbli nirrispettaw il-ftejim illi ġi mill-ħuq mill-partijiet soċjali u minn eh, minn eh, mill-proprietari tal-bastimenti. Tal barra minn dawni 16 l-emenda e, l-emendi l-oħrajn huma kompatibbli ma' rapport per eżempju l-emenda 19 ta' Jerom illi e, titkellem fuq l-importanza tal-SMEs imma anki l-emenda 22 tal-SD fuq l-importanza tal-SMEs konvenzjoni fuq il-ħidma eh, fil fuq il-bastimenti tal-ILO biex intejjeb il-kondizjonijiet tal-ħaddima Bahara. Umbat għanna l-emenda 21 u 23 illi edin jibatu twissija kontra il-pis amministrativ għall tal-SMEs, anki dan se naħduh f'konsiderazzjoni, u ħafna emendi u kol jitkellmu fuq l-importanza illi għanna ntejbu il-kondizjonijiet ta' xogħol tal-Bahara. U dan huwa e, din hija mira ġenerali tagħna. Il-problemi tekniċi li jistaw jinqalaw aħna nersolvuhom bl-aħjar mod, għandna intenzjoni nagħmlu dan u naraw xista jiġi inkluż fit-test. Fil-fatt hemm problema teknika żgħira li nixtieq nitkellem fuq eh, l-emenda 18 tal ifdd aħna naħdmu fuq rapport leġislativ għal għastat nistaw namlu referenza biss għal testi uffiċali eżistenti illum il-ftejim bejn il-Partit Soċjali u il-propietari għadu muwiex dokument uffiċali u ma nistawx ninkluduh naturalment nistaw ninkludu fil-riflessjoni tagħna fuq il-ħidma tagħna, però ma nistawx namlu referenza esplicita lej eh, eh, mill-punt di vista legali dawn huma il-punti l-iktar importanti tal-xogħlijiet ehm, tagħna fuq dak li għandu x'aqsam mal-emendi u u bat fuq il-ftajim li semmejt diġa qabel fit-test tiegħi jiena għamilt referenza anki għat teknoloġiji ġodda biex nizvilupaw ukoll l-integrazzjoni eh, li trigwarda l-integrazzjoni tal-partijiet soċjali. Kien hemm xi partijiet politiċi, si gruppi politiċi li għallu li jaqblu, invece oħrajn għallu li eh, huma aktar kawti. Però se jkonna laqa oħra minn hawn ftit ieħor illi eh, se tkun fi Strasburgu fit 12 ta' Marzu, ġifieri waqt il-plenarja li ġejja, u aħna se nitkellmu fuq dawn l-emendi u se nippruvaw insibu emendi ta' kompromess. Unżommu f'moħna u koll il-punto di vista tal-Kumitat tal-Sajt, e, il-kollega Lopez Fontanier naf li hija attiva ħafna fuq dan il-punt. U biex nagħlaq nista' nixtieq nitkellem fuq xi problemi ta' traduzzjoni eh, bejn it-test oriġinali bl-Ingliż u bil-Franċiż. Eh, emenda 15, paragrafi 1 u 2 eridu najdu emmek biex inkunu eh, biex nirrispettaw il-Partit Soċjali. U fl-istess artikolu il-kelma transferred Għasem nisem bidlu klima u nekun transferiz biex nkunu eh, biex jaqbel dana mal partijiet soċjali. Dan huwa test taħna u jina eh, disponibli biex nisma reazzjonijiet tal-kollegi u ta' shadows. Grazie. Eh, ma tantx għannu ħin u ma jina jina nittama li shadows se jitkellmu fil-qosor. Għal daqstant nibdew un insisti biex jirrispettaw. Jena niprova nishtiq najt nirigrazzja għal ħidma fuq dan ir-rapport u nishtiq najt il-grupp SND jappoġġa il eh, mod ġenerali il-rapport tiegħek għaliex jappoġġa il-ftejn bejn il-partijiet soċjali. E, e, l-intenzjoni għalli t-inkludi dan fil-rapport. E, ħaġa tajba li se nagħmlu laqa f'Marzu, għax jiena konvinta li aħna nistaw mm, nidiskutu fuq l-emendi illi huma prinċipalment fuq il-premessi. U naħseb illi għal-grupp tagħna hija anki priorità illi rapport miexi lejn situazzjoni aħjar għal bahara billi nużaw anki teknoloġija ġdida, aħna kontenti biha di għax tippermetti li e, isir titjib fil-kondizjoni ta' ħajja tal-bahara għaliex hekk din it-teknoloġija teżisti għax m'għandniex nużawha U dan huwa dak li xtaqt ngħid, jiena konvinta li inti e, e, li se nimxu tajjeb fit-3 ta' Marzu, fit-12 ta' Marzu meta nagħmlu l-laqa. Issa l-sur Gerike mill-ICR. Grazie ħafna Sinjora President, jiena l-għannet nixtieq nirringrazzja ħafna l rapporter għal xol u l-kooperazzjoni li aħna kena flimkien, flimkien naxina nfasslu bażi tajba għal proposta tal-Kommissjoni u um, rapport jepu ukoll aħna dwar id ma mal imsiba soċjali tajn importanzi partikolari u għanka isna l-pozizjoni tagħhom apparti minn hekk aħna irridu nar nitkellmu fuq l-emendi. Kien hemm ħafna emendi, kien hemm fil-fatt żewġ emendi illi semmew il- il-kumpanija żgħar daqs medju aħna rridu dejjem nirrispettaw il-pożizzjoni tal-SMEs, iżda fl istessin rridu naraw li huma jridu jkunu kompetittivi minħabba illi anka fil-pajjiżi terzi naħsbu il-pagi baxx hemmhekk ma jistgħux ikunu ta' soluzzjoni li tkun hemm l-istess kondizzjonijiet għal kulħadd. Għalhekk l-emenda 21 issa l-emenda 23 qed titkellem fuq il-possibilità tal-implementazzjoni u l-ispejjeż li huma marbutin mal-implementazzjoni għal kumpaniji iż-żgħar. Il-minħat tal-partit tiegħi jiena nitlob illi għal dawn fil kazza ta' dawn l-emendi aħna nifukaw fuq il-kwistjoni tekniċi u l-legali ħalli niddiskutu verament dawn il-kwistjonijiet fid dettal iżda naturalment aħna dejjem ninkludu il-kontribuzzjoni tal-imsiba soċjal mal-ħabba li hemm xi ħaġa li hija ċara aħna qegħdin nfasslu leġislazzjoni hawnhekk sabiex verament il-ħaddiema ikunu jafu kif jistgħu jieħdu azzjoni jkunu f'sitwazzjoni tajba u anke sabiex nigarantixxu l kumpanizzar t ta' daqs medju f-situazzjoni soluzzjoni tajba dan huwa lan ewlini tagħna. Grazzi. Thank you. I'll... Grazzi. Is-Sinjura e, Gavalova. Alde, grazzi Presidentina nitkellem flok il-kollega. Jena nishtiq nifraħ ma' rapporter, rapport tajjeb, emendi tajbin u kooperazzjoni tajjeb. Tajba. Fil- E, e, fuq da li għandu xaqsam mal-puntu vista soċjali, rajt li l-imxieħba soċjali sabu ftejm, u għahna għanna rispettaw, da, jena mill-uffiċu tal-apporter, e, jena rajtu kolli kien hemm xi problemi lingwistiċi li rsolvejnihom, il-gruppi politiċi mbagħad ippreżentaw emendi meta wieħed is il-ftehim il ftehim il ġi ġi ġi milħu minnaħa tal-Partit Soċjali u din situazzjoni delikata ħafna jdispjaċini jekk eh, dawn ma jġuġ rispettati fil-rapport u m'għandniex assolutament immidlhom minnaħa tal-politiċi. Dan il ftejim se għandu jibqa eh, il-guideline fuq dan ir-rapport għal dastant fiexem huwa jiena Eh, jiena u d-dim għal-laqa li se jkonna mal-shadows u għal rapporter Grazzi. Istur Jarik mill-grupp GUE. Grazzi, President. Jina u koll nis ringrazzja rapporter għal-ħidma taħħa Il-Bahara huma persuni li jaħdmu ibes fil-kondizjonijiet kollha tal-temp fuq il-bahar, ħafna drabi anki kondizjoni diffiċli. Għal daqstant kienet ħaġa stramba li kienu esklużi mill-liġi soċjali tal-komunità u minn ċerti direttivi. Din l-eċezzjoni kienet ħaġa stramba U e, e, l-idea ta' rapport huwa e, li imbidlu din il- dan il-nuqqas billi anki namlu referenza għal ftejn bejn il-Partit Soċjali. U billi ninkludu l-prinċipi li fih fil-liġi, ħaġa illi aħna nappoġġaw għax nħossu li huma elementi pożittivi tajba. wara il-vot umbat aħna rridu niddefendu dan id-dossier u dim il-Kunsill għal biex ikun hemm l-approvazzjoni ta' aħarija, l-approvazzjoni aħarija. Grazzi. Il-kalendarju ma nafx semmejtux diġa, qabel forsi ma semmejtux l-adozzjoni fil-grupp fil-komitat u għal ewwel ta' April u l-vot fil-plenarja hija fl-ewwel sessjoni ta' Mejju. nishtiq insellem il żazah kollha li huma hawnhekk qegħdin iżuruna fil-kumitat tal impigi Aħna maħniex tendumu ħafna f'din il-laqa, ma baqax ħafna xnajdu dal-ħodu, ma nittamaw li se sibu xaħġa interessanti, x-tisimaw u forsi x-taraw u kol waqt il laqa fil-Parlament Ewropew. Ma mela nista għaddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Cioè il-konvenzjonijiet Internazionali. il-rapporterja Sofia Ribeiro, Grazie President. L-għennet nishtiq nir-ingrazzja kull min tani għajnuna f'din f'dan ir-rapport. Mela din hija abbosta deċiżjoni tal-Kunsill biex nikkorreġu il-Konvenzjoni Internazzjonali fuq il-taħriġ uh, tal-ekwipaġġi u ċertifikazzjoni tal-bahara fuq il- il-bastimenti il, il, tas sajt konvenzjoni tal-1995 ratifikata eh, mill-IMO. Però mux l-istati membri kolla ratifikawa. Lan huwa li nigarantixxu l-po l-nis li jaħdmu fuq dawn il-bastimenti ta' sajt huwa eh, personal kwalifikat u xira għal ħidma li hija mitluba minnhom. Eh, għal daqstant għandu jkun hemm ċertifikazzjoni eh, uffiċjali anki bil-ċertifikati minna ħata tobba għal daqstantin hija inizjattiva li tikkoraġġa il-taħriġ professjonali u tnaqqas il-rata ta' incidenti l-Unjoni Ewropea ma tistax ratifika il-konvenzjoni. Dana jista' jsir minnaħ tal-Istati membri, però l-Istati membri ma jistawx jagħmluh mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tajt li dina hija kompetenza tal-Unjoni tal Ewropea din l-autorizzazzjoni. Għal daqstant l-ewwel irid ikollna l-autorizzazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex ikunu nistgħu mbagħad nirratifikaw il-konvenzjoni l-istati minnaħta tal-istati membri. U għalek forsi erba stati membri għadhom ma ratifikaw din il-konvenzjoni. Allora l-idea hija li nipermettu illi l-istati membri jkunu jistaw jirratifikaw din il-konvenzjoni li qiegħda tħeġġeġ hemmhekk il-taħriġ professjonali u qiegħda tikkontribwixxi biex tnaqqas l-inċidenti fuq bahar baħar Għal daqstant jena nitlop il-parlament jivvota eh, a favur eh, ta' din il-proposta għal kunsel Jena, diġa għamilt laqa mal-shadows tlaft kommenti ta' u kontribuzzjonijiet biex inkunu nistaw nifmu eh, aħjar il-rapport smajna u koll il-pozizjonijiet ta' Europes, Kogeka u oħrajn u anki tal-Kumitat ta' Sajt tal-Parlament. E, Għaldaqstant e, iktar mill-taħriġ, ċertifikazzjoni u l-mobilità tal-sajjeda, għawnek li ktar nitkenmu fuq is-sikurezza tal-Bahara. Dina e, tapplika biss għal bastimenti ta' sajt ta' ta' ċertu daqs. Għal daqstant il-Parlament Ewropew għandu jgħati l-parir eh, l-Kummissjoni l kunsill jadottaw deċiżjonijiet fuq dak li għandu xaqsam mal taħriġ tal- eh, sajjeda fl-Unjoni Ewropea biex il-proċeduri ta' taħriġ ikunu l-istess omogenei u nżidu is-sikurezza f'dan is-settur. Is-sajt huwa ja wieħed mis-setturi li iktar iseħħu inċidenti fih. <clears throat> Kull sena 24,000 persuna eh, imutu fuq dawn il-bastimenti u għal daqstant aħna nittolbu l-Kommissjoni Ewropea tmur li lem minn din il-mira biex ikunem taħriċ u biex il-sajda tagħna jkunu iktar kwalifikati kun jistaw jaħdmu b'mod iktar żgur. Naturalment jiena eh, se nisma' anki b'attenzjoni kbira il-kummenti kollha tal-kollegi. Iva, niftaħ id-dibattitu issa u l-ewwel nisimgħu mingħand is-Sinjura Lara Jova. Grazzi, President. Jiena anki anki eh, qed nitkellem għal Ewa Turmes Jiena nitkellem floka allu, jidispieċini. Jiena nishtiq ringrazzja il-rapportera għal-rabbasta rapport u nishtiq najt illi eh, napoġġa ehm, bisħieħ la boss. Pero nishtiqo anki najdu illi il-Partit Soċjali kellhom diskussjoni u laħ uftejim fuq din il-kwistjoni speċifika f'Novembru tal-sena li għaddit. U eh, naħsbu illi aħna fil-Kumitat tal impigi rridu nikkonsidrawhom dejjem il- Eh, f'tejmit tal-Partit Soċjali fil-ħidma tagħna. Irrid nieħu l-opportunità biex nagħmel referenza għal eh, diskussjoni li saret fis-26 ta' Novembru bejn min iħaddem ir-rappreżentanti ta' Ewropex u Korega u anki l union tal ħaddiema tal-ITF huwa atlaqa f'dawn id-diskussjonijiet. U importanti li n-nis u fl-opinjoni tiegħi fuq l-kontribuzzjonijiet u r-ruol importanti tal-Partit Soċjali fuq eh, kwistjonijiet tal-impigi. U jena ħares l-qoddim lejn eh, ħidma ulterjuri fuq dan il-rapport. Elena Gentile. Grazzi, President. Naturalment jena naqbel ma ħafna eh, kummenti u ħsibijiet tal-rapporter jena jider li l-dinja diskussjoni importanti, eh, utli ħafna deċiżjoni biex inkuru nistaw eh, niksbu eh, pozizjoni aħjar, eh, iktar protezzjoni għal-ħidma fuq il-bahar biex il-ħadima jkunu sikuri anki billi natuħom taħriġ professjonali illi ikun verament utli. U li anki li niftu eh, anki l-attenzjoni tal publiku lejn settur tal-ekonomija li eh, forsi f'dawn l-aħħar snin, specialment f'nofsinhar tal-Europa, għadu raġunijiet oħrajn mm, ma, ma kienx hemm biżejjed attenzjoni. Anki l-baħar jista' jkun eh, okkażjoni opportunità kbira ta' xogħol u il-bahar ukoll jista' ikun okkazjoni eccellenti ta' u ta' svilup imma jekk aħna dana dana biss jista' jsir jekk aħna nagħtu l-prekondizzjonijiet il-ħidma eh, ta' kwalità għandha tgħaddi mill-taħriġ fuq speċjalment fuq is-sikurezza. Jiena naħseb illi il-kumitat għandha tmexxi lejn approvazzjoni malajr eh, ta' din l-inizjativa għalix eh, il-xol eh, hemm ħafna stennija lejn riżultat pozittiv minna ħatana. Grazzi, Anna Gerike, mill-grupp ICR. E you don't want to say something. Le ma tixtieqx titkellem. Inti kont edha fil-lista bħala shadow Mela, nisimaw me sinjura Suber mill-grupp u Gwe. Brigada, signor President. Um... Ehm, Grazie, President. Mo ġenerali aħna naqblu ma mal-proposta ma la bozza rapport għonek pratikament irridu e, e, napprovaw aħna eh, rakkomandazzjoni minnaħat tal-Kunsil din il-konvenzjoni u ratifika taħħa minnaħa tal-istati membri tista eh, taħt il-kontribut taħħa biex it tajjeb il-taħriġ professjonali u għal daqstant anki bħala konsegwenza anki s-sikurezza tal-sajjeda u tal-ekwipaġġi tal-bastimenti tas-sajt. Però hemm element importanti wkoll fil-raġunijiet eh, li aħna smajna din il-konvenzjoni ti rigwarda eh, bastimenti ta' daqs medju. Eh, però rridu nkunu koscienti anki mill-fatt li ħafna minn dawn il-bastimenti ta' sajt, eh, specialment ma nitkellmu fuq is-sajt artiġanali, mhumiex inklużi fir-regoli definiti minn din il-konvenzjoni mħabba daqs tagħhom. U ħafna drabi dawn il-bastimenti zar eh, huma propju hemmhekk il-kondizzjoni ta' xogħol miex zguri, ikun hemm iktar incidenti, il-kwalità tal-ħidma miex memx eh, m'hemmx regolamentazzjoni fuq u mhuwiex rispett memx rispett tal-liġijiet. Eh, il-taħriġ ta' dawn il-ħaddiema wkoll u għabax u hemm ħafna l-daqstant incidenti li ħafna drabi jisfaw fimwiet U dana jiddependi anki mill fat li huma jaħdmu għal sigħat twal u dana iwassal għal riski kbar għal sikurezza tagħhom għax hemm limiti għall-ajja ta' persuna. U għal daqstan tiġri spiss li ħafna drabi is-sikurezza mbagħad ma tiġix rispettata. Għalda għastant huwa importanti illi naħsbu biex niregolamentaw anki dan is-settur tas sajt e, illi niprevedu anki titjib fil-regolamentazzjoni ta' dan is-settur. Billi nigarantixxu tħul minimu għal eh, sajjida biex ikollhom ħajja din jituża u li nevitaw u biex nevitaw anki riski perikoli zejda Eh, għalix eh, fl-esperienza f'pajjiżi fil-Portugal nara illi hemm situazzjonijiet li ma nistgħux assolutament naċċettaw. Grazzi. Grazzi lil kulħadd tal pajtu sal-aħħar u tal-li rispettajtu anki il-ħin għal kommenti tagħkom u issa se ninformawkom fuq il-kalendarju tad-dina dan ir-rapport adozzjoni fil-Komitat tal-Ambjent u fl-24 ta' Marzu u l-vot fil-plenarja nittamaw eh, il-tini sessjoni ta' april. U l-iskadenza għall-emendi eh, li importanti ħafna din id-data hija l-5 ta' Marzu. Grazzi eh, ħafna l kulħadd tal-kontribuzzjonijiet tagħkom u nixtieq infakkarkom illi se nibdew fit-tlieta l ofsinar f'din l-istess kamra hemm smih u u flimkien mal bejn il-Kumitat tal-Impjigi u tal-Kultura u Edukazzjoni u dana huwa smih fuq kif nistaw nirreformaw is-sistemi edukativi fl-Ewropa biex inkunu nistaw niġġieldu kontra il fat li ħafna nies jitilqu mill-iskola eh, kmini, eh, il-faqar fost it-tfal, u il għat fost iż-żaza. Għalli huwa suġġett importanti ħafna l-kumitat tagħna u nittama li jintkom tkunu preżenti sibu ħin biex tiġu hawnhekk u tisimgħu eh, l-żaza illi se jieħdu sem anki f'dan ismiħ imma anki dawk illi jaħdmu mill-qrib ma' dawn iż-żaza. Għal daqstant, nerġaw nintaqgħu fit-tlieta, grazzi.